because I speak on the English. As you all know, Kif tafu jiena indikajt eh, darba li għaddit, id-dinja ħaġa eh, negozjati komplikati ħafna, eh, meta negozjati imbdew qabel l-elezzjonijiet Ewropej kien hemm ftehim provizorju mbagħad maddiċ mill-Kunsill Iżda aħna ksibna minn il-banda l-waħda li aħna salvagwardjajna l-80% li diġa konna negozjajna u kienem bi wieħed u ieħor bil dwaru u nikkonċentraw fuq il fuq xi punti miftuħin li huma komplikati fihom infushom iżda biex insibu kompromess. Kif eh, tafu, aħna kena tmin trialogi qabel l-elezzjonijiet u issa kena tlet laqat wara l-elezzjonijiet. U għanna presidenza finlandiza illi għandu mandat eh, mandat fejn memx wisal negozjar huwa kawt ħafna u għandna kunsill li huwa maqsum ħafna f'kull kwistjoni fejn aħna rridu nsib kompromess. Fl-aħħar laqgħa tat trialogu aħna identifikajna xi direzzjonijiet fejn nistgħu naslu għal pakkett. Pakkett li jista' jisservi. Il-Presidenza Finlandiża fil-Kunsill issa kienet qed tipprova tieħu segwitu fuq eh, dawn id-direzzjonijiet. Għandi nitkellem biċ-ċar però għandna sitwazzjoni fejn kenna il-Presidenza Rumen illi kienet qed eh, tafas il qudiem impenjata ħafna, ma ħadmitx issa l-Presidenza Finlandiża illi kienet kawta ħafna, kienet qed eh, timxi bil-mod. Ehm, aħna se nkunu realistiċi nittamaw li l-Kroati se jkunu eh, jinsabu fin-nofs li fej jistgħu jaħdmu nsibu kompromess u bekk se jkollna la aħra fit tnax iżda biex nagħlqu dak li għamilna sissa u biex ikonna kontinwità bil-Presidenza Kroat. Eh, għanna il-koalazzjoni ta' Nicholas Schmidt u għandi ngħid Marian Tyson bħala eh, kummissarju għenet ħafna għamlet ħilita kollha biex tiffaċilita l-kompromess Għandinajt ngħid li verament nixtieq nirringrazzja għax-xogħol li għamlet u għal dak li ipprovat tagħmel U bekk se nkomplu se naraw eh, bil-Presidenza Kroata iżda importanti li nżommu l-ispirtu li għandna biex inlestu dan il-fajl f'interess tal-ħafna eh, ħaddiema mobbli li jafdawna aħna fl-Ewropa biex niżviluppaw koordinament biex ikunu mħarsin sew u biex inwaqfu kull tip ta' abbuż li jeżisti. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura Bischoff Il-trialogu komplikat fil-fat fajl diffiċli kif kulħadd jaf hawnhekk għax eh, jaqsam l-interessi tal-istati membri minflok jaqadhom u bekk diffiċli biex solvija. It-tieni biċċa informazzjoni mill-relatur sur Ratka fuq il-regolament ta' emendi bil rekwiżiti minimi fuq il- ħinijiet ta' kuljum tassew għand eh, ta' kuljum se se jasal iżjed tard però. it tillet għannar Signora Maxova, relatur li se tagħtina informazzjoni mill-trialogu tagħha. Jiena se nitkellem biċ-ċekk. Lodwa tajba lil kulħadd. informakom dwar it-tielet ġialogu illi sar fil-24 ta' novembru. Sfortunatament, mhux il-kwistjonijiet kollha ġew solvuti s'issa minkejja il- il-ħin tard li fejn spiċċajna trialogu iżda il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament it-tliet partijiet esprimaw il-rida tajba tagħhom biex nifjanalizzaw dan il-fajl sal-aħħar tal-Presidenza Finlandiża. It-3 ta' Ottubru u l-5 ta' Novembru daw kienu d-dati l-oħra. Mela, għalissa kien hemm biss diskussjonijiet tekniċi firgwat tas-sewwieqa u ta' tal-impel u tat-tran eh, ta' dawn il-files dana sissa ma ġewx eh, diskussi speċjalment il-problema tal-pajjiżi tas-sewwieqa minn pajjiżi terzi għax hemm tentattiv biex eh, jiprevjenu situazzjoni fejn dawn is-sewwieqa minn pajjiżi terzi jkunu Eh, f'pożizzjoni aħjar għas kapitu tal-pożizzjoni tas-sewwieqa tagħna. Mela l-ewwel kwistjoni flessibilità tal-attivitajiet miżjudin li tħott li eh, tabbi waqt il- trasport u l-eskużjoni tal-trasport bilaterali tal-passiġġieri u mbagħad il-posting fit-tul tal-sewwieqa din il-problema solvix sissa u mbagħad id-data ta' dħul tar-regoli l-ġodda u bekk għandna konsens li trasport bilaterali eh, eh, titneħħa mill-posting u bejn l-istati membri fejn il-kumpanija ikollha sede eh, permanenti tagħhom bad 0 u 0 plus 2 u l-kabotaġġ dawn il-kwistjonijiet se jiġu suġġetti għal regoli tal-posting aħna nistgħu nikkonkludu l-kwistjonijiet relatati ma' l-infurzar aħjar u l-iskambju aħjar tal-informazzjoni grazzi għall-evalwazzjoni tar riski li mezzu s-sistemi oħra. Hemm xi kwistjonijiet politiċi oħra li għandhom jiġu solvuti sinkronizzar il-coaches ukoll u u fejn hemm differenzi fl-opinjoni tagħna 4 plus 4 skont il-Kunsill u wieħed plus wieħed skont il-Parlament u mbagħad il- u mbagħad ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi u rota posting. Dawn huma kollha għadhom miftuħin fil-gwad tal-iżjed trialogi l partitijiet kollha xtaqu jinnegozjaw hemm wisa' għad trialogu ieħor li jista' jinżamm fil-11 ta' Diċembru. Tard flaxija, il-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri, forsi n-negozjati se jkunu itwal mill-istennejna, forsi ma nix naqblu iżda l-Kummissjoni Ewropea res et kompromess li se jitressa għalina forma ta' erba kolonni u t-tlet partijiet jixtiequ jaqblu iżda hemm xi linji homor min-naħa tal-Kunsill u min-naħa tal-Parlament Ewropew. U bekk se naraw x'tip ta' kompromess jista' jinstab mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna issa l-aħħar għanna l-informazzjoni firgwat tal-Erasmus, il-programm tal-Erasmus tal-Unjoni għal taħriġ, għall edukazzjoni u għall sports relatriċi għanna sinjura Ginel u kif fimt kien hemm it-tieni dialogu fil-bidu ta' Novembru. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Iva, eh, minn settembru li għadda kanna żewġ trialogi. L-aħħar wieħed kien fit-19 ta' Novembru. Kenna wkoll ħafna laqat tekniċi kemm eh, fiħdan il-Parlament kif ukoll mal-Kummissjoni u mal-Kunsill issa trialogu li jmiss it-tielet wieħed ħajkun nhar it-tnejn li ġej. Ikonna d-disa mix-xar. Issa, ħan nitkellem fuq xi kwistjonijiet il xi qasmu mal-budget, ġifieri artiklu 14 kif ukoll il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi, artikli 16 u 17, dawn tpoġġew fil-parentesi mill kunsill huma parti minn dak li ħajkun negozjat taħt il-qafas finanzjarju plurianwali, ġveri dawk issa ma ġewx diskussi. Mela xiqbilna matul in-negozjati. Irna xinna nam nilħu qbil professjonali fuq artikli wieħed sa tlieta beb ċertu eċċezzjonijiet, ġifiri l-edukazzjoni għall-adulti, il-timbru ta' eccellenza, u anka dimensjoni tal-isport tanu affarijiet li ħan diskutu sit il-qoddim. It-tieni ħaġa li rnexxina naqblu fuqha hija illi fl-Erasmus Plus ser ikonna referenza espliċita għal eh, xogħlijiet ta' kwalità, għal quality jobs biex bekk nilqaw waħda mill-akbar tal-bejt li għamilna fl-opinjoni tagħna biex bekk l-Erasmus Plus naqduh mal-aspett tal-impjiegi. Fl-aħħar, minkejja l fatti li l komissjoni ma tantx kienet uh, u rrid xi ħeġġa kbira irnexxielna ninkludu wkoll kapitlu dwar l-inklużjoni u fih hemm eh, referenza espliċita għal prefinanzjament bħala forma ta' appoġġ għal persuni binqas possibiltajiet. Qed nagħmlu wkoll referenza l-artiklu 21 tal- eh, Karta Ewropea ta' tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali. Issa naddi biex nitkellem fuq eh, parti oħra ta' test il kummissjoni qalet illi ehm, dwar il-programm ta' Erasmus Plus 2021-2027 ehm, dwar il-finanzjament ta' dan il-perjodu ma tantx kien hemm riżultati tanġibli bekk fuq talba tal-Parlament għalaqna il-taħdidiet hemmhekk però tfadal ħafna kwistjonijiet li għad iridu jiġu ehm, diskussi il- Kommissjoni ma tantx ridet tagħti iżjed setat il-Parlament imma l-Konsil kien iżjed flessibbli, bekk fittixna alternattivi oħra, per eżempju li konna Stakeholder Consultation Forum biex bekk il-Parlament ikun iżjed involut fi kwalunkwe modifika li jista' jkun hemm fil-programm matul il-perjodu sħiħ. Il-presidenza eh, qalet illi trid tala il-kompromessi li hemm fuq il-mejda. Iġifieri dawk li semmejt artikli wieħed sa 13 b u artikli 8 u anka l-artikli eh, dwar l-indikaturi. Imbagħad kien hemm artikli dwar il-ġestjoni diretta u indiretta. Dwar dan tal-aħħar baqgħu xi punti pendenti illi ħalqu ċertu problemi fuq livell tekniku. Per eżempju, il-kwistjoni ehm, tal-appoġġ finanzjarju u l-aġġustament tagħhom skont l-ori tal-ħajja tal-pajjiż involut. U anka ehm, baqat kwistjoni pendenti dik tad-data mill-Eurostat. Dwar l-indikaturi, għamilna progress fuq l-istruttura tal-programm U minkejja l-fatt li fil-bidu ma tanġi kien hemm xi ħeġġa biex l-anness jiġi inkluż fit-test, ħalli bekk ikun hemm indikaturi wkoll ukoll ehm, tal-ġeneru tal pereżempju, il-Kunsill fl-aħħar spiċċa aċċetta. Dwar l-inizjattivi ġodda l-Discovery Use u l-European Universities fost oħrajn wara l-laqa teknika tal-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu negozjati issa waqfu u nistennew iżjed spjegazzjonijiet fuq dawn l-inizjattivi l-ġodda. Il-President tinterrompi l kellima u titloba titkellem daqsxejn iżjed bil-mod biex l-interpreti jkunu jistgħu ilaħqu magħha. Too fast. Thank you. <laughs> Kirana naħdu minutos. Eh, eh, enthusiastic you are about. Etna rak entuzjasta ħafna fuq dan il-fajl. Tras la ultima reunion Wara l-aħħar laqa teknika li kena l-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu, il negozjati issa waqfu u qed nistennew iżjed spjegazzjonijiet fuq eh, dawn l-inizjattivi l-ġodda. Il-Parlament Ewropew jaħseb li dawn it-tlet inizjattivi huma marbutin ħafna mill-qrib mal-qafas finanzjarju bekk iridu niddiskutu l-kwistjoni tal-budget u tal tqassim bil-perċentwal wara li jkun hemm l-allokazzjoni sħiħa. Kif qed ngħid il-negozjati eh, għalissa waqfu ġew iffriżati u eh, ma jidirx illi eh, ħajna xinna nalqu negozjati fuq dan il-programm matul il-presidenza finlandiza. Dak kollox xalissa. Grazzi ħafna l-informazzjoni kollha li tajtna issa. Naddu għal rapporti mid-delegazzjonijiet tagħna kienna tnejn fl-aħħar ta' Ottubru l-ewwel rapport l-ewwel kien għall-Presidenza minn Sinjura Jongerius forsi tista' tajt tista' tagħtina xi rapport fil-qosor frigward tad-delegazzjonijiet tal-lajlew. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Eh, zjara interessanti kienet u kienet mimlija daqs spajda. Eh, Kenna laqa ta' tliet kwarti eh, konsekuttivi ta' persuni differenti mill-ajlo li prezentaw xogħolhom kellna laqgħa separata mal, mal min ħaddem eh, id-delegazzjonijiet fil-flajlo. Mil-banda l-waħda huma qed jittamaw li jkollhom ehm, appoġġ minn dan il-Parlament biex nafsu għal ratifika tal-konvenzjoni ġdida tal-ILO. tal ilo illi għada kif eh, seħet f'Ġunju fil-gwad ta' fastidju fuq il-post tax-xogħol u mill-jidel hemm proċedura illi ikonna xi rakkomandazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea jekk eh, ta' xi stati membri dan jkun qed jaġġel U dina kienet il-ċentenarju, il ċelebrazzjoni ta' ċentenarju tagħhom, ħafna xogħol mill-laqqa jellew fuq dak li jirreferu għalih bħala il-ġejjeni tax xogħol mod wiesa ħafna tad definizzjoni iżda e, e, e, il jitratta kollox il-pjattaforma ta' xogħol, il-kuntratti ta' xogħol li qed jinbidlu ħafna xogħol qed isir u jiena notajt li naħseb illi l-EBSCO ta' qabel fuq ta' Ottubru u taħt il-Presidenza Finlandiża res u kif għandna nimxu wara fuq kif dan għandu jiddaħħal fuq l aġenda l-ġejjeni tax-xogħol forsi għandna nitolbu l buro tal ilo hawnhekk fi Brussell biex eh, jippreżentaw il-dikjerazzjoni ċentenarja tagħhom u jaraw xixtiequ jaraw bħala segwitu t-tielet punt interessanti għal programm ta' ħidma tal-Kummissjoni tagħna u li ma tantx hemm studji fuq il-kwistjoni tal-paga minima u tal-protezzjoni soċjali minima u d-dibattitu kollu kemm hu fuq il-protezzjoni soċjali għal kulħadd u għandhom ħafna interess, eh, studji interessanti f'Ġenevra u in ġenerali iżda għadni qed nistudja. Eh, jekk xi ħadd jixtieq jagħmel kumment eh, hawnhekk ehm, huma ħadu pjaċir li morna u qed jaħdmu fuq ħafna punti simili għal tagħna l-istess bħal tagħna jew se jibdew jaħdmu fuqhom. Kenna ġurnata mimlija daqs bajda aħna konna memlin għajjenin wara din iż-żjara ta' delegazzjoni iżda kienet utli. Grazzi ħafna r-rapport mid-delegazzjoni il-ġejjeni tal-xogħol, il-paga minima u il-protezzjoni soċjali minima hija huma il-punti li verament huma fil-fokus jew għandhom ikunu fil-fokus tal-Kumitat tagħna bekk nil-għajżiet kooperazzjoni mill-viċin mal-ILO fuq dawn iż-żewġ punti. U naħseb speċjalment fuq il- Naħseb 190 minn għalija il-konvenzjoni ġdida fuq il-fastidju fuq il-post tax-xogħol hija ħaġa li nistgħu indaħluha fuq l-aġenda tagħna għax dana jaqbel mal ħsieb hawnhekk fil-Parlament li jridu nafsu għal protezzjoni tan-nies mill-vjolenza eh, fil-post tax-xogħol. Naħseb li kuna li li nagħmlu hekk iżda qed indur lejn Robert biex ikonna xi spjegazzjoni dwar din il-proċedura ta' fast track illi huma jippromovu għax jekk nistgħu nużaw din il-proċedura bħeffa fir-ratifikazzjoni ta' din il-konvenzjoni naħseb li dina tkun skont il-prioritajiet tagħna tal-Parlament u anki tal-Kumitat tagħna. Grazzi ħafna mela smajt mill-Andreas li intkom flimkien se, se tiktbu xi ħaġa fil-proċedura bil-miktub tagħna u tieħdu deċiżjoni dwar l-aħjar mod biex nieħdu l-informazzjoni mill-ajlo u nibdew il-kooperazzjoni fuq dawn it-tliet punti. Tajjeb. Grazzi ħafna. Signora Raffaella, inti għandek mistoqsija fil tal-Erasmus Iva. Ringrazzjak. Għandi żewġ kummenti importanti ħafna fil tal-Erasmus jina nil-għalfat li l-Kunsil kien aċċetta il kapitlu dedikat tal parlament firgwad tal-istrateġija ta' konklużjoni firgwad tal-gvernanza tal-programm ta' Erasmus nenfasizza li essenzjali li l-Parlament Ewropew jiġi garantit firgwad tal-atti delegati biex il-Parlament eh, Ewropew ikun jista' jagħmel monitoraġġ tal-programm eh, sena sena u il president Finlandiża Finlandiza eh, ħasbet eh, illi l-Stakeholder Forum mhuwiex ta' sostitut eh, tajjeb għandna nisħu fuq dan u nixtieq nisħu fuq l-importanza tal-edukazzjoni fokata aħna fin-Netherlands pereżempju għandna sistema fejn il-studenti jista' jkollhom edukazzjoni vokazzjoni anki fuq senior fuq il-livell ta' senior iżda biss dak il-livell jista' jiġi aċċess għall-edukazzjoni ola, iżda huma intitolati għal esperjenza importanti pal erasmus u bekk huwa għamehtuġ assolutament li nżidu l livell ta' parċipazzjoni għax naħseb li dan huwa l-offol ta' dak li qed niddiskuta hawnhekk fuq l-inklużjoni fl-Erasmus. Ħudu dan konsiderazzjoni jekk ġobkom inkella se jkollna ħafna studenti hawnhekk fl-Ewropa li ma jitlux fis-sistema u ma jistgħux esperjenzaw l-Erasmus bħal studenti l-oħra. Grazzi ħafna għall kummenti tagħkom tiegħek naħseb li dan huwa l-laqgħa li mis ta' Shadows iżda nirringrazzjak tal-informajtna bħala kumitat. Kumment qasir, Sinjora Gunnell. Dettir che kon il tema della Xtiq ngħid bil fuq is-suġġett ta' gvernanza kif konna spjegajna għanna se nitkellmu fit-tieni trilogu għax naħseb li mhux aċċettabbli l-proposta li għandna u għalhekk aħna nixtiequ wkoll ikollna diskussjoni fuq is-suġġetti l-oħra, imma hija ċara l-pożizzjoni tal-Parlament fuq it-tibdil potenzjali matul il-perjodu 21 u 27. U aħna ovvjament se nitħattu wkoll naħdmu fuq dan il-programm. Grazzi. Naqbel l-aħjar mod biex nagħmluh dan fil-laqgħa tax shadows. Ir-rapport li miss huwa mid-delegazzjoni fil-Kroazja fil kroazja u d-delegazzjoni kienet preseduta minn eh, Sur Kaza. Sur Kaza rapport fil-qosor fil-gwad ta' delegazzjoni fil-Kroazja. Fil-qosor il-membri irċevew il-rapport fl-email il-għan kien illi niltaqgħu mal-membri eh, Kroati fil-Parlament illi huma stakeholders biex niddiskutu l-stakeholders biex niddiskutu s-sitwazzjoni u s-suq tax-xogħol fil-Kroatja. Iddiskutejna l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u l-kwistjonijiet soċjali u l-istrument ta' finanzi u kellna l-opportunità li niltaqgħu ma' organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-żgħażagħ ix-xogħol u kena laqat ma' rappresentanti tal-Ministri ta' Demografija, iż-żazah il-politika soċjali u l-familja, kena laqat ma' l-imseba soċjali, l-Aġenziji tal-Gvern, il-membri tal-Parlament Kroat, il-tqajna ma' l-Ministru tal-xol u diskutajna s-sistema tal-pensjoniet u li zjed interessanti kienet zjara tal-, tal, tal ta' proġett tal-finanzjat mill-ISF u naħseb li kienet interessanti ħafna u utli ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-membri kollha tad delegazzjoni, il-membri kollha mis-segretarjat u l-interpreti għax-xogħol eċċellenti li għamlu matul il-żjara tagħna ta' jumejn. Daqshekk minn għandi grazzi. Grazzi Iva tkellim fil-qosor. Issa rridu napprovaw il-minuti tal-laqat għar jekk ikun hemm xi kummenti jew suġġerimenti Nistaw eh, nimxu il-qudiem u bekk wasalna għal kwittanza. Sitt kwittanzi mar relatur Signor Koski diġà um, ehm, faslet opinjonijiet abbozzati u bekk għanna sitt opinjonijiet u nista' nagħti l-kelma lil Signora uh, Sur Ġerkowski. Czech language. Grazzi ħafna ħan nitkellem ċek Prvně mi dovolte vyjádřit radost, že tolik eh, členů. najdilkom illi jina verament sodisfatt nara illi jew ħafna membri tal-empil li li ġew jisimgħu il-rapport tiegħi. Dan huwa sinjal tajjeb naħseb, Edna nħogos nara li intom interessati f'dan is-suġġett.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 E permetti li nirringrazzjakom tal-li ġejtu għawek biex eh, tisimaw il-rapport tijaj fuq eh, il-kwittanza. Nirringrazzja li segretarjat u li l-kull min ikkollabora miegħi biex infassal dan ir-rapport fuq il-kwittanza. Jina kontent ħafna illi Dwar dawn ir-rapporti kollha il-qorti ma resqet l-ebda oġġezzjoni dwar il-legalità u l-leġittimità ta' dħul. Il-kummenti tiegħi iffukaw fuq ċertu ehm, irqaqat u problemi fil-proċeduri ta' appalt, kif ukoll fil-pagamenti. Din dawna diġa kienu problema fl-imoddi. Sfortunatament huma problemi ċikliċi li ninnutawhom f'ħafna aġenziji. Bekk jiena nixtieq nirrakkomanda lill aġenziji kollha biex ikomplu jaħdmu ħalli jtejbu l-proċedura tal- ehm, tal-oti ta' palti. Għandhom itejbu l kundizzjonijiet ekonomiċi kollha tal- tal-ordnijiet. Tajjeb illi teżisti sistema elettronika għall-loti ta' dawn l-appalti. Xtaqt ngħid ukoll illi l-erba' aġenziji li huma illi jagħmlu ehm, xogħol ehm, ta' regolamentazzjoni u tekniku, dawn l-aġenziji eh, naħseb li għandhom jikkomunikaw flimkien, għandhom jikkooperaw aħjar milli eh, kienu qed jikkooperaw sissa tajjeb li jikoperaw f'ħafna oqsma kif ukoll jaqsmu ir-riżorsi bejnietom biex bekk jevitaw li jżidu l-ispejjeż. Dan ir-rigward xtaqt insemmi dwar il-fatt li hemm ċertu aġenziji li qed iserħu fuq il- fuq il-servizzi um, ta' konsultazzjoni esterni. Kultant dawn jistgħu jimminaw il-funzjonament tal-Aġenzija. Dawk huma l-kommenti prinċipali tiegħi jiena issa ħerqan l-inkompli nikkollabora ma' Shadow Reporters biex nilħu kompromessi m'għandix dubju illi ser eh, nikspu riżultat aċċettabbli. Grazzi ħafna. Grazzi ħan nisimgħu issa l-Shadows fisem l-Essendi Sur Saliba. First of all, I would like to thank the rapporteur. Għonet nishtiq nir-ringrazzja l-rapporter fuq il-bicċa xol tajba li għamel fuq il-labozz tal-opinjoni fuq il-kwittanza tal-budget tal-aġenziji li jaqgħu taħt il-kompetenza ta' dan il-Kumitat u anka l-Budget Ġenerali tal-Aġenziji tal-Kummissjoni għal-Sena Finanzjarja 2018. Ir-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri u l-proċedura ta' kwittanza hija għodda kruċjali biex naraw fejn l-aġenziji tagħna qed jagħmlu biċċa xogħol tajba u fejn qatt hemm ċertu noqqasijiet. Dan għandna nieħduh bis-serjetà. L-abbozz ta' rapporti preżentati llum huma punta tluq tajjeb għal ħidma ta' dan il-komitat fuq il-kwittanza jiena nappoġġa ir-rapporter fil-evalwazzjoni pożittiva li jagħmel u eh, fuq rakkomandazzjoni li għamel biex il-kontijiet kollha jkunu regolari u iżjed eh, affidabbli għal ċertu aġenziji kien hemm rata għolja ta' applikazzjoni tal-budget, f'ċertu każijiet anke mija fil-mija. Importanti nisħa illi ċertu aġenziji, ċertu aġenziji jirnexxilhom eh, jilħu jiksbu il-programm tagħhom, il-programm ta' ħidma tagħhom u anka saħansitra implementazzjoni sħiħa tal-budget. L-opinjoni tajt li l-Qorti tal-Awdituri ddikjarati li dawn it-tranzizzjoni huma leġittimi, legali u rappreżentati sew. Jiena bħala rapporter ukoll tal-fema illi għandna nagħtu opinjoni pożittiva għall kwittanza tal-kontijiet annwali għas-sena 2018. Madankollu xorta waħda ħan introduċi ċertu emendi lil dawn it-texts biex bekk eh, nikkontribwixxi b'mod pożittiv għal dawn it-testijiet. Xtaqt nisħaq fuq il-xogħol ta' kwalità għolja li qed jagħmlu dawn l-aġenziji. Il-ħidma li jagħmlu dawn l-aġenziji hija importanti u qed jagħmlu differenza għall stakeholders involuti. Dan il-kumitat kien xut tal-ħidma tajba u l-arfin li għandhom dawn l-aġenzija. L-aġenziji ħad kost li riċentement il-kumitat Empel ħatar esperti indipendenti biex jgħinu l-management boards. Dawn ħajajnuna nifmu aħjar in-natura ta' xogħolhom. Huwa eżemplari l-fatt li minkejja li hemm ċertu limitazzjonijiet fir-riżorsi finanzjarji umani rnexxielhom jilħqu l-anijiet illi fissaw fil-programm ta' ħidma tal-2018. U eh, brata olja u koll. Dana juri illi l-aġenziji għamlu sforzi tajbin ħafna biex jużaw il-rizorsi tagħhom bl-aħjar mod. Għanna niskuraw li dawn ikollhom il-rizorsi, anka rizorsi umani xirqa biex bekk Dawn l-aġenziji jaddattaw xogħolhom għal um, għal dak li jista' jinqala u biex bekk ikunu jistgħu jaqdu aħjar il-rikjesti li jsirulhom il ħajsirulhom fil-futur. Jiena ħadd nota tal-kummenti li jagħmlu il-Kummissjoni u s-servizzi tal-Kummissjoni. Però qed nara l-aġenziji ħadu miżuri biex jidentifikaw in nuqasijiet li għandhom. Dwar l-Awtorità tal-Impjiegi l-era illi ħatibda topera fl-2019 hemm bżonn illi dina ikollha biżżejjed riżorsi għat-twaqqif tagħha mingħajr ma naqru mir-riżorsi ta' aġenziji oħra li jaħdmu fil-qasam tal-impjiegi. Man, dana mandux wassala nuqqas ta' kapaċità tal-jures. Dwar il-font FEAD, dana tajjeb illi nappoġġaw ħalli huwa l-unika font illi għajn li żjed nies vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Forsi il-riżultati tagħhom mhux dejjem ikun viżibbli u mhux dejjem ikun hemm indikaturi konkreti, ma xorta waħda nkomplu nappoġġawh u niżguraw illi ikomplu bil-ħidma tagħhom biex jgħinu li żjed nies f'diffikultà. Biex nikkonkludi, il-President irġi tal-Kommissjoni fil-ewwel indirizz tagħha saħqet fuq ċertu oqsma politiċi importanti għal dan il-Kumitat. Mux ħajna xinna nilħu l-anijiet li semmit il-President jekk ma jkunx hemm investiment qawwi u programmi ta' ħidma sodi għal ħames aġenziji. Dan il-kontest politiku qed dejjem jivolvi u żgur illi ħaj wassal sabiex l-Unjoni tagħna ssir iżjed rilevanti u dejjem ikun hemm iżjed pressjoni fuqha speċjalment fil-qasam tal impjiegi u l-kustjonijiet soċjali. Jiena ħelqan li nkompli naħdem mar-rapporter mal-bqija tax-shadows biex dawn l-opinjonijiet intemmuhom b'suċċess. Grazzi. Match a shadow from Renew should be Madame Lenoir, but I can't see her here. Anybody on behalf Is-Sinjura Lenoir hija l-Shadow Rapporter l-oħra, ħana x'ħad titkellem. Grazzi ħafna, Sinjura President, se nitkellem Fissem il-kollega tiegħi Veronique Lenoir skuża jekk jogħġbok għax ma setax tkun preżenta l-iskambju ta' veduti tagħna dal-għodu se tasal iktar tard. Saqsitna, saqsitni biex eh, nitkellem jien minn floka, eh, nixtieq nirringrazzja kif ukoll nirringrazzja l-rapporter għall-ħidma tagħha u dan huwa l-kommenti tal-kollega Fuq l-aċenziji, is sinjora Lenoir kontenta fuq il-validazzjoni tal-kontijiet mill-qorti tal-awdituri kif ukoll ir-rieda eh, tal-aġenziji illi jtejbu l-operat tagħhom fid-dawl tal-kummenti tal-awdituri għandna rwol importanti bħala MEPs għax aħna għandna bżonn ikunu sidin tad-data provduti mill-aġenziji biex hekk inkunu partijiet interessati għal dawk li jixtiequ ovvjament jemendaw jagħmlu xi emendi tajjeb li hemm bżonn ikun hemm diskussjoni fuq livell Ewropew fuq dawn l-affarijiet issa fuq il baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea sinjora Linwar tfakkar illi l-baġġett huwa pjuttost dajjef u bħala konsegwenza huwa importanti illi l il flejes ovvjament jinnefu kif suppost. Jiddispeċija fuq il-marġni ta' żball alla volja d-derba huwa pjuttost baxx u għall kwittanza l-iżbalji riżultat tal-kumplessità tar regoli għall-użu u dan min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali wkoll fi Franza. Jiġifieri dan il-finanzjament hemm bżonn jiġi ehm, eh, ġestit so u l-fondi mhux kollha qegħdin jiġu użati. Qed insisti fuq il-bżonn li jkun hemm simplifikazzjoni tal-proċeduri u tar-regoli fl-MFF li jmiss biex hekk ikun hemm usu aħjar tal-fondi u inqas balji. Issa biex nagħlaq fuq il-fond eh, eh, maqut ħasra skonta illi nqas ta' data ma tħallix tagħmel validazzjoni ehm, għal dawn il-fondi lejn il-foqra imma huwa strument tajjeb kif ġie stipulat ukoll mill-qorti tal-awdituri ma tnaqqis eh, fil-budget ovvjament ħasseb sew il-banek eh, tal u għal daqs u tal-għajnuna. Sinjura President, taqt ukoll personalment mod individwali wkoll naħseb lista l-intervjeni issa jew forsi fl-aħħar fuq dan is-suġġett tal-kwittanza kif tixtieq int. Jekk trid sa nitkellem issa. Mela, xtaqt nagħmel intervent personali fuq il- eh, fuq il-Fond Ewropew għall-iktar vulnerabbli għall-iktar żvantaġġati kif għamlet ukoll il-kollega tiegħi Veronique Lenoir u Ehm, dak li huwa rapport fuq dan il-fond mill-qorti tal-awdituri ehm, jitenni n nuqqas ta' dejta kwalitattiva biex inkunu nistgħu nimonitoraw ir-riżultati tal-fond u speċjalment eh, għal dak li huwa suġġett tal-esklużjoni soċjali li huwa suġġett topiku ħafna u għalhekk nuqqas ta' dejta fuq livell Ewropa huwa element illi għalina hija ehm, arrokaza u għaldaqstant għandna bżonn li jkollna miżuri ta' kontabilità kwantitattivi f'dan il-qasam. ċerti każijiet għandna bżonn biss illi jkun hemm iker basiku għandna bżonn naraw l isfida Għax kif uh, fakar George Dofom mill-Qorti tal-Awdituri responsabbli ta' din il-verifika minkejja l ġid fl-Unjoni Ewropea persuna fuq erba fl-Unjoni Ewropea medda bil-esklużjoni soċjali u bil-faqar u għalhekk fl-2017 kien hemm eluf eh, ġifieri kwart ta' popolazzjoni ta' l-Ewropa kienet medda mill-faqar u mill esklużjoni soċjali u l-qorti wkoll għandha ċifri parzjali għax dan il-fond tal-iżvantaġġati huwa eh, punt importanti ħafna għall-għajnuna soċjali u anki l-banek ta' likel f-12 il-membru jiġu minn dan il-fond. U għalhekk kif fakkar dan ir-rapport, dan il-fond huwa apprezzat ħafna mill-partijiet kollha interessati illi jgħinu huma responsabbli għal persuni iktar svantaġġati u għalhekk nasib importanti illi ntejbu l il ġbir ta' din id-dejta għall futur u ovvjament għandna bżonn nikkonfermaw l-appoġġ tagħna għal dan il-fond fid-dawl l-iktar talan speċifiku ieħor li għamel tajjeb għal forum iktar gravi ta' faqar. Nissisti fuq dan il-punt mod partikolari. Grazzi. Thank you very much for Greens. Grazzi jissa fissam il-ħodor is-Sinjura Hansen. Iva grazzi jiena naqbel ma dak kollu li ntqal imma xtaqt Inżid kemtejn ma dak li qal ir-rapporter. Aħna wkoll naħsbu illi l-opinjoni hija imfasla sew ħafna, hija preċiża, hija diretta. Naħsbu li hemm kwistjoni politika ewlenija li għanna nindirizzaw. U eh, dan jaqat fil-qasam tal-kohezjoni ekonomika u soċjali, rata bħalissa ta' 5%. Fis-snin li għaddew kienet ta' 3%, ġifiri forsi nistaw Eh, insaqsu l-Komissjoni għalfejn kien hemm din iż-żida fil-perċentwal. Zida fil-error rate u ta' min nirċevu spjegazzjoni għalija, grazzi. Very much for ID the shadow would be Madam Lizzy, please. Fisem l-ID, Signora Lizzi. Buongiorno Presidente, kollegi. Semmi Mela, Eh, lodwa tajba, President, kollegi, mela jekk tippermetti li qabel ma nibda d diskors tiegħi fuq dan l-argument, nixtieq infakkar lill kumitat li dalgħodu wkoll tkellimna fuq l-Erasmus li l-bieraħ miet Domenico Lenarduzzi il-missier u l-fondatur tal-proġett Erasmus Leonardo Armazus ġie mill-Italja, mill-Firuli Venezia Giulia, miet il-biraħ u kellha kellu 83 sena. Nixtieq insaqsi dan il-Kumitat u għall president illi nestendu l-istedina lill parlament Ewropew illi jsib mod kif wieħed jikkommemora l personalità tiegħu il-ħidma tiegħu u għalhekk aħna qegħdin naħdmu ta' spiss fuq proġett Ewropew illi jiġi kwotat bħala eżempju emblematiku u llum hija xi ħaġa li aħna noħduha bħala awtomatika u lek xtaqt magħkom naqsam il-niket tiegħi u nestendi għal dan il-kumitat għax għandu rwol istituzzjonali dan il-kumitat biex ifakkar ukoll il-personalitajiet illi taw ħafna għal din l-identità u kuxxenza Ewropea biex ta' din tavvanza. u Walek jiddispjaċini talli żvijajt ftit mis-suġġett ma ħsibt li kienet xi ħaġa f'waqta li naqsam magħkom dan il-mument ta' niket. Issa, niġi għad diskussjoni tal-lum fuq il-kwittanza ta' erba' aġenziji apparti dak fuq il-budget għal 2018 tal-Kunsill Ewropew hemm bżonn inkun imdaħħal f'stampa iktar ġenerali eh, tal-Aġenziji Ewropej illi qed ikomplu jikbru dejjem fin-numru u kif ngħidu aħna fil-grupp tagħna huwa spiża kbira ta' eh, flejes li mhux dejjem ikunu eh, ħila jew effiċenti. U għalhekk bħal kollegi jiena wkoll nieħu spunt mir-rapport tal-qorti tal-awdituri illi tanalizza l-aġenziji differenti bħala l-eżerċizzju tagħha tal-2018. Mod partikolari l-qorti tal-awdituri Ewropea għamlet xi mit kumment eh, fuq 36 aġenziji biex tindika fejn hemm bżonn titjib u l-biċċa l-bira ta' dawn il-kummenti għandhom x'jaqsmu man nuqqas ta' proċeduri ta' tenders pubbliċi għal 27 aġenziji fost dawk Eurofound u Ċelefon u um, kontratti qafas speċifiċi u dawk diretti illi kellhom eh, qassijiet uh, ta' tipi differenti illi ġaluna niddubitaw fuq il-liġi implementata u lotja ta' tender bejn prezz u l-aħjar kwalità u r rapporti ta' konsulenti mhux dejjem eh, dawk li vjaġġaw u dawk li huma konsulenti fl-aġenziji jiġu użati skont il-qafas legali, issa trasparenza u responsabilta tal-aġenziji għal dawk li għandhom dħul li għandhom eh, miri speċifiċi għandna bżonn li l-trasparenza tikber. Meta aħna mmorru mod speċifiku naraw dawn l-erba aġenziji, Jiena ovvjament nixtieq ngħid lill-kollegi l-ewwel għal ċedofol il-qorti tal-awdituri għamlet verifika fuq żewġ persuni tal-2018 li ġew impjegati minn lista ta' persuni li kienu fuq lista ta' riserva għall-2016 u dawn iż-żewġ proċeduri ma kinux dokumentati kif suppost u għalhekk għal dawn iż-żewġ kandidati membri ta' kumitat ta' selezzjoni ma ħasbux illi kien hemm konflitt ta' interess alla volja huma diġà kienu ħadmu magħhom. U minn Novembru tal-2017 iċ-ċentru m'għandux espert legali intern u fil-proċedura ta' tenda għas servizzi tal-vjaġġar taċ ċentru il-kriterji ta' dan l-oċa ta' tenda ta' kwalità mhux dejjem kienu biżżejjed dettaljati jew adegwati biex wieħed jagħti dan il-kuntratt meta wieħed iqabbel il-prezz u l-kwalità u minkejja dawn il-kriterji jew nuqqas tagħhom fuq il-proġett komuni tal-Baċit Ġenerali għall eżerċizzju tal-2020 kien hemm approvazzjoni mill-Kumitat ta' Rikonċiljazzjoni fil-Qafas tal-Baġit żieda ta' miljun euro għall impenn ta' pagament favur tal-ċedefol. Issa, fuq Eurofound hemm dubju fuq it-trasparenza fl-lotja ta' tenders pubbliċi u fuq kuntratti qafas ta' software u liċenzji kif ukoll għall provista ta' um, servizzi ta' konsulenza fuq l-IT. Issa fuq l-Europa għal dik li għal sigurtà fuq il-post tax xogħol, il-volum eċċessiv ta' rapporti għal tieni titlu tile titlu u wkoll juru eh, stima eċċessiva għal budget tal-2018 dan ma jaqbilx mal-budget stipulat u minħabba l-eserċizzju tal-2016 tal-2017 kien hemm ehm, stqarrijiet simili Jiena nara li fir-rapport hemm rikorrenza ta' partijiet sostanzjali tal-eserċizzju finanzjarju għal ieħor. Issa fl-2018 għal dak li huwa l-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ apparti 124 entitajiet kien hemm ukoll ħames persuni li kienu hemmhekk bħala freelancers u għal daqstant kien hemm xi 200,000 eh, eh, euro imħallsa għall-appalti pubbliċi ġie applikat kriterju ta' selezzjoni għabbażi ta' elementi fejn ma kienx possibbli li jkun hemm mbagħad eh, dan ir rapport bejn il-prezz u l-kwalità anke għal dak li hija l-assistenza soċjali u għalhekk m'hemmx provi illi lotja ta' tenders seta' tkun abbażi tal-bil bejn prezz u kwalità u nagħlaq billi ngħid illi Eh, fuq id-direzzjoni tax-xogħol hemm ħames aġenziji jekk noddu wkoll il-waħda l-ġdida fuq ix-xogħol u dawn huma wisq skontna ma nistgħux inkomplu nsaqsu sagrifiċċji li ċittadini tagħna fl-istess waqt inżommu u nlaħmu dawn l-istrutturi kollha. Grazzi. Thank you very much on behalf of ECR. Grazzi ħafna fisem l ECR. Ix-xedow hija jiena, jiena wkoll nixtieq Najt prosit li Suġekowski tal- taxol li jagħmel bħala rapporter jiena nilqa l fat li issa hemm qbil fuq metodoloġija komuni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Nilqa l fat ukoll illi kien hemm ehm, titjib fil-rata ta' żball fl-error rate f'dawn l-aħħar snin xorta waħda naħseb li għatem lokal titjib, specialment taħt it-titlu wieħed B. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huma flejjes pubbliċi u eh, dan irridu nżommuh f'moħħna għaliex iċ-ċittadini tagħna jistennew minna li nagħmlu ġestjoni rigoruża tal-infiq. Bħal rapporter ukoll nixtieq nisħaq li l-ġlida kontra l-frodi hija importanti ħafna U ehm, ħaġa tajba li l-Kommissjoni u l-Istati membri għamlu sforzi f'dan ir-rigward. Nħeġġiġhom jiżviluppaw il-lodda rakne għal eh, ġestjoni tar-riskju u jipparteċipaw ukoll fid-database biex jipprevjenu frodi fl-użu tal-fondi Ewropej. Bħassur Ġekowskina wkoll jiddispeċini nara illi l-Kummissjoni m'għandix data illi turi l-importanza tal-fead biex nagħtu appoġġ lill persuni żvantaġġati fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nfakkar ukoll illi fir-rapport speċjali numru 5 tal-2017 bil-isem il-qat fost iż-żgħażagħ, il-qorti tal-awdituri sabet illi fil-waqt illi sar ċertu progress fl-implementazzjoni tal-garanzija taż-żgħażagħ u fil-waqt li nkisbu xi riżultati is-sitwazzjoni ma laħqitx il-livell illi kien mistenni meta tnediet l-inizjattiva tal-Garanzija taż-żgħażagħ. Dwar l-aġenziji jiena nilqa il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji u nħeġġeġ iżjed kooperazzjoni dana jgħin biex nipromuovu iżjed effiċenza billi kuna iżjed sinerġiji, iżjed komplementarità u iżjed qisim tar riżorsi. Jiena rajt din inizjattiva min-naħa tal-EU Washa u ehm, aġenziji oħra li jaqgħu taħt il-mandat eh, tal-DG Emple. Fejn ġew identifikati xi qasijiet jiena nħeġġeġ l-aġenziji biex implementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-IKAS kemm jista' jkun malajr. ħafna issa l-aħħar iżda mhux l-inqas is-sur Sir Botenga. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi l-rapporter. Naħseb, Iva, nixtieq ngħid li rajt it test b'interess kbir ħafna punti fejn naqblu. U wkoll il-punt ta' tluq kien ir rapport tal-qorti tal-awdituri ħafna affarijiet li eh, ntqalu, nista' naqbel magħhom, il-kelima ta' qabli, u mbagħad fuq eh, dak li attent fuq l-appalt, fuq l-appalti pubbliċi ehm, Dan huwa potenzjal għal dak li huwa l-ispejjeż meta mqabbla mal-effiċenza. Ovvjament dan huwa kollu marbut mod dirett għall kwistjoni tal-mezzi. Iġifieri naqblu wkoll ma dak illi għal shadow rapporteur tal-SND fuq il fatt illi bl-awtorità tax-xogħol se jkollna l-aġenzija ġdida huwa urġenti li ninsistu fir-rapport li jkollna il-mezzi materjali kif ukoll finanzjarji biżżejjed mogħtija lil dawn l-aġenziji li għandhom rol fondamentali fih dan pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea u nixtieq ninsisti fuq dan ir-rwol soċjali favur iċ-ċittadini Ewropej min-naħa ta' dawn l-aġenziji Żewġ punti oħra li huma importanti għalija il-kwistjoni ta' kemm hemm flessibilità eh, fis-sensiela ta' dawn l-aġenziji kif ukoll għal dik li għajnuna mogħtija u rrapportar għax jekk minnu illi hemm ħafna partijiet li jsibu ruhom lejn dawn l aġenzija ħafna ċittadini li laqas biss nafu li jeżistu jiġifieri laqqas il-websites jew rapporti li huma diffiċli li wieħed jaċċedi għalihom u għaldaqstant nixtieq intenni dan il-punt. U qabel ma nagħlaq nixtieq nitkellem fuq strateġija internament f'dawn l-aġenziji fuq drittijiet fondamentali, rispett ta' drittijiet fondamentali għal ħaddiema kif ukoll ħanajdu hekk fir-rapporti tagħhom ma' atturi esterni, soċjetà ċivili jew oħrajn. Grazzi ħafna, President. Thank you very much, Mr. Grazzi ħafna, Sur Ġakowski. Aziz kollegi, na nirringrazzjakom ta' dan l-iskambju ta' opinjonijiet. Smajna ħafna dejat interessanti u jiena naqbel mal-punti kollha li għamiltu. bħal l-SND jina u koll nishtiq nressa ċertu emendi biex inkomplu ntejbu dan il-rapport. Iva naqbel li nagħtu opinjoni pożittiva l kwittanza ta' dawn l-aġenziji għaliex jiena ħdimt eh, eh, fuq dawn l-aġenziji għal ħames snin u rajt li ħafna minnhom fil-fatt għamlu progress. Dwar l esperti indipendenti, Iva, dak huwa punt tajjeb ħafna idea tajba ħafna li ikonna xi esperti. F'dawn l-aġenziji, esperti indipendenti illi ikunu lesti jagħmlu illi hemm bżonn. Grazzi, Alex, grazzi tal-kommenti sbieħ tiegħek. Nirringrazzjaw kol l-Sinjura Lenoir tal-mistoqsiji illi għamlet, ta' mistoqsijiet illi għamlet, jena ħad nota tagħhom. Is-sur Hansen eh, fissem il-ħodor, grazzi għadsent Sinjura Hansen fissem il-ħodor, grazzi ħafna tal-li kommentajt fuq il-koezjoni ekonomika u soċjali naħseb li fuq dan l-aspet fil-futur. Irridu naħdmu iżjed tal-li xuwa suġġett verament sensittiv u ma jistemmix taqsek ta' spiss fir-rapporti tal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament. Nirringrazzja wkoll l sinjura Lizzi. Jiena naħseb Elena illi aħna aħna għedin emmek għal ħabib tijak kull min huwa reliġjuż żgur li ser jgħid talba għalih u għal ruħu għaliex huwa kien responsabbli għal dan il-proġett kbir, il-proġett tal-Erasmus, wieħed mill-akbar suċċessi tal-Unjoni Ewropea. għamil sew dal-ħodu inti li semmejtu, għal forsi mhuwiex relatat mal-suġġett tal-lum tal-kwittanza, però xorta waħda relatat ħafna ma dan il-kumitat. Tajjeb li aħna nsemmu dawn il-persuni li jaħdmu għal-ġid tagħna. Grazzi anka ta' kollu illi inti semmejt u suġġerejt fi spiritu verament kostruttiv, jina ħadd nota. Grazzi ħafna lilek, Sinjura President, tal-kommenti tiegħek. Iva naħseb illi għandna niġildu kontra l-frodi u naħseb illi għandek raġun il-kwestjoni ta' garanzija żgħażagħ u l-ġlieda kontra l-qat fost iż hija kruċjali. Se tkun kruċjali anke l-ħames snin li ġejjin. Żgur li ħan nifukaw iżjed fuqha. L-aħħar iżda mhux l-inqas nirringrazzja li sur Botenga Iva, Mark, verament għandek raġun. Jiena il ħames snin inħamba viżibilità, viżibilità, viżibilità għal dawn l-aġenziji. Meta kont fil-Eurofound f'Dublin, iltqajt ma' xi nies li jaħdmu fl-istituzzjonijiet Ewropej. U anka li jaħdmu fil-gvern, mal-gvern eh, fl-Irlanda. U kien hemm ħafna affarijiet li ma kinux jafu fuq il-Eurofound. U l-istess nistgħu ngħidu għas-sedefop u għall-istituzzjoni tagħna. Għaw xi ħadd li jaf fuq ix taħdem is-sadafob, kważi ħadd ma jaf. U ħaġa oħra kollegi li hija importanti wkoll għall-futur. Kif se naħdmu fil-futur dwar dawn ir-rapporti tal-aġenziji? Dawn l-aġenziji jaħorġu bi statistiċi u materjal eċċellenti ma ħadd ma jaf ħadd ma jkun jaf bihom. Iva l-materjal tagħhom qiegħed fuq il-website imma hemm ħafna rapporti fuq il-koeżjoni ekonomika u soċjali, però ħadd ma jaf bihom u dawn ir-rapporti laqas biss jintużaw. U għalhekk jiena qed insejjaħ biex ikun hemm iżjed kooperazzjoni bejn dawn l-aġenziji naħseb li fadal xi ħames minuti oħra u 10 minuti oħra ma minix ħanużhom. Nista' nieqaf hawnhekk nirringrazzjakom ħafna, naħseb illi kien hemm kooperazzjoni tajba ħafna bejnietna grazzi ta' suġġerimenti konkreti tagħkom, napprezza grazzi mill-ġdid. Thanks to all of you, especially to Madam Lizzy, who mentioned very important Grazzi ħafna, grazzi speċjalment li senjura Lizzi tal-li semmit li ehm, sinjuri li sfortunatament ħallina li kien il-fundatur tal-Erasmus. Naf li fadlinna ftit minuti oħra, immissa Xorta waħda ħanaddu għal punt li jmiss il-punt numru 10. Anzi, signora Lizzik, joġbo. Miskużi, Presidente. Dispeċini, Presidente, jina xtaq biss nenfasizza il tifkira ta' eh, Leonardo Learduzzi illi tajb li kieku dan il kumitat il-saqsi li presidenza soli illi jikkommemora din il-persuna anki fil-qosor fil-plenarja il-personalità tal-persuna jiġi mill-istess reġjun tiegħu mhux għalhekk imma għax forsi huwa wieħed mill-eżempji rari fejn anki jekk ximdaqqiet politikament aħna nkunu eh, kien hemm differenza eh, kbira bejnietna ma fħaġa bħal din ninaqdu hemm bżonn illi namlu hekk nikmemoraw, nwasslu sinjal tajjeb u mbagħad immorru lura l-pożizzjoni politiċi tagħna imma fuq ħaġa bħal din għandna bżonn inkunu maqudin le. I think we all share your Iva, grazzi naħseb li kollha kemm aħna naqblu miegħek, allura aħna nagħmlu hekk. Ħanikdbu itra lill-President is-Sur Sassoli. Biex eh, insemmu insemmu dak li qed inti fil-qosor fil-plenarja. Punt numru 10 fuq l-aġenda studju tal-OECD dwar l-impjegabilità ta' persuni ta' tażiet avvanzata fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa suġġett verament importanti. Suġġett li huwa verament eh, jolqot fil-ħam il-ħaj. It-tematika tal-komitat tagħna bekk Huwa pjaċir kbir tagħna illi nilqawk hawnhekk. Minix ħan itkellem fit-tul naħseb illi huwa eżed interessanti nisimgħu dak li għandek xi tajt inti dan huwa suġġett verament tal-qalbna u issa ħerqanin nisimgħu dak li ħatejt. Good morning everyone. Ladies and gentlemen. Lodwa tajbar kolħat, kulħadd sinjuri, Huwa pjaċir kbir li nkun magħkom illum hawnhekk biex ikolli l-opportunità nippreżenta l-aħħar rapport tagħna dwar e, e, rapport blisem Working Better with Age. Dan huwa rapport li nħareġ f'Settembru u li ngħidejni fit T20 fejn hemmhekk il-suġġett li diskutejna kien il-persuni b'età avvanzata. Kif tafu fil-pajjiżi tal-OECD manka tal-Unjoni Ewropea qed naraw li l-popolazzjoni qiegħda tixjieħ ta' maġla u dan huwa sfida għas-suq tax-xogħol tagħna, l-sistema tal-protezzjoni soċjali u għas-soċjetà ġenerali. Però dan mhuwiex xi fenomenu ġdid, huwa sfida illi inna narawha ġejja. Tuni sekonda. Cursor for the, for the PPT. That's my fault. I forgot it on the table. <laughs> Just a small... Mela, ispeċini, pawza teknika zaħira għax insejt il-kese fuq il-mejda, skużawni. So given that it's a challenge... Mela, minħabba dinja sfida li ilna niddiskutuha għal bosta snin u bħala riżultat fl-OECD aħna diġà bdejna niġeneraw ċerti provi fl-2006 għamilna ħafna xogħol skont is-suġġett Live Longer and Work Longer u l-idea kienet ingħatu mbottatura għal riformi fuq il-provista niżguraw ruħna li n-nies ikollhom l-inċentivi adegwati u niżguraw li jkollhom il-kapaċitajiet biex ikunu jistgħu jaħdmu feta avvanzata. Wara din l-analiżi għamilna tieni sensiela ta' reviżjonijiet tal-pajjiżi Working Better with Age dan kien it titulu u fuq l-aġenda aħna ridna niffokaw fuq it-talba. Jiġifieri kif nistgħu ntejbu li dawn in-nies ikunu jistgħu jkunu employable eh, illi jattiraw ix-xogħol. U wieħed mill waħda mill-kisbiet tal-OECD reċentement jew l-aħħar snin kienet illi stajna nippubblikaw l-ekkim sejħin rakkomandazzjoni tal-Konsil tal-OECD illi tuna l il mandat li monitoraw u nsegwu liema pajjiżi tal-OECD x'edin jagħmlu f'dan il-qasam ta' popolazzjoni dejjem eh, ixtixjieħ u dak li din jagħmlu fuq is-sistemi tal-pensjonijiet, u nħarsu lejn l-ostakoli li għandhom quddiemhom in-nies meta jkunu jixtiequ ikollhom ix-xogħol u dak li qegħdin jagħmlu biex jtejbu l-ħiliet għall persuni l-iktar anzjani. Mela issa niġu għal rakkomandazzjonijiet iktar tard fuq il-pajjiżi ma xi ħaġa li ġiet approvat mill-Ministri kollha tal-OECD u l-Ministeri rispettivi tagħhom u għalhekk aħna kuntenti li din l-aġenda qiegħda magħna se tibqa' magħna u se nkomplu naħdmu wkoll għal deċenni li ġejjin. Mela, dak li nixtieq nagħmel sa huwa li nifoka llum fuq l-elementi u sfidi ewlenin li aħna ppreżentana f'dan ir-rapport naqsam magħkom eżempji ta' prassi it-tajba fil-qasam ta' sfidi għax-xogħol għal persuni iktar anzjani. Dak li nixtieq ngħid u forsi mhi xi ħaġa ġdida għalikom li l-popolazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-OECD se eh, jsiru tal-anzjani fid-deċenni li ġejjin u fl-Unjoni Ewropea il-medja hija 43 sena u fil-deċenni dejjem kien hemm pass pjuttost sostanzjali f'ċerti pajjiżi bħal Ġermanja u l-Italja, imma anki fil-Ġappun fejn il-età medja diġà kienet 46 u iktar. Issa meta naraw il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea iż-żieda iktar drammatika se tkun f'Ċipru, il-medja minn 37 għal 48, ġifiri minn sentejn ilu għal 2050, żieda sostanzjali. Issa mela, ma ninsewx illi waqt illi din il-popolazzjoni dejjem tixjiek tippreżenta bosta sfidi hija riżultat ta' sidiet ukoll fis-tennija tal-ħajja waħda mill-kisbiet il-kbar li rajna dawn l-aħħar 20 sena permezz ta' tkabbir ekonomiku, żieda fil-benessri. U għalhekk dak li qegħdin naraw huwa li bejn l-2000 u l-2016 l-istennija tal- ħajja fit-twelid zida ta' erba snin fil-pajjiż tal-OECD u mhux li qed nies qed jgħixu iktar imma wkoll qed igawdu minn saħħa tajba qed jgħixu sew, jiġifieri nistgħu ngħinu n-nies, inlestu n-nies bil-politiki biex ikunu jistgħu jibqgħu iktar jaħdmu fuq is-suq tax-xogħol. Mela, forsi din hija karta l-iktar komplikata li għandi tal-preżentazzjoni tiegħi fuq l-iskrin, imma turikom il-pis ekonomiku tal- um, popolazzjoni dejjem tixjih u intkom tafu l kunċett tar rapport ta' dependenza tal-età anzjana. Ma tantx qed naraw hawnhekk hija fissa imma din iċ-ċart tara dawk li għandhom iktar minn 50 sena li ma jaħdmux għal kull mit ħaddiema jiġifieri naraw il-popolazzjoni li qed taħdem imma mhux il-popolazzjoni mod ġenerali u din it-tabella turi sitwazzjonijiet u skont dawn l-analiżi tas-sitwazzjoni ta' din ngħidu illi għall-Unjoni Ewropea n numru ta' persuni iktar anzjani 50 u iktar li mhumiex qed jaħdmu minħabba inattività jew għax ħadu l-pensjoni se jkollhom bżonn jiġu appoġġjati mill-ħaddiema. U dan is-sem jista' jara żieda minn 45 għal 52 fl-2018 għal 76 sal-2050 ġifiri qabża enormi. Qegħdin ngħidu li kieku stajna nħeġġu n-nies li jibqgħu iktar jaħdmu u nħeġġuhom ukoll eh, li parteċipaw l-iktar n-nisa ġifiri b'mod partikolari, nkunu nistgħu innaqsu din iż-żieda għal 26% fl-Unjoni Ewropea ma dawn huma ċifri u biex naslu għal dan ir-riżultati jkun hemm bżonn ta' azzjonijiet ta' politika fuq bosta oqsma. U nixtieq nitkellem fuq dan is-suġġett l-iktar illum u meta niġu għar rakkomandazzjoni tal-OECD naħseb l-idea hija illa meta nittrattaw dawn l isfidi tas-suq li jiġu minn tibdiliet demografiċi se jkollna ninvolvu l-gvernijiet minn iħaddem kif ukoll imsieħba soċjali. U dak li rajna dawn l-aħħar 20 sena huwa li l pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tal-OECD dejjem iffokaw fuq l-ewwel pilastru il-xogħol bi premju ħanajdu hekk imbagħad pensjoni u dan kellu x'jaqsam mal-skemi ta' pensjoni bikrija, inċentivi biex in-nies ikunu jistgħu jkunu motivati jibqgħu jaħdmu għal perjodi itwal. Imma billi kien hemm ħafna xogħol fuq dan f'din il-parti ma tantx rajna ħafna xogħol u riforma ta' politika fuq żewġ pilastri oħra ġifieri ħeġġu min iħaddem illi iżommu persuni iktar anzjani. Għandna bżonn ħaddiema li jixtiequ jaħdmu iktar u dawk li jixtiequ jħadmuhom u għandna bżonn niżguraw i e dawn il-persuni li qed e, jixtieħu jkollhom il-ħeliet u jkunu jixtiequ e, jibqgħu jaħdmu. U għalhekk hemm din il-politika imploni hemm politika msejsa fuq dawn it-tlet pilastri isra. Se nitkellem fuq ċerti sfidi f'dawn it-tlet oqsma. L-ewwel, il-xogħol bi premju mbagħad pensjoni huwa grazzi għal xi wħud minn dawn il-politiki fuq il-lat ta' provista li tkellimt qabel fuqhom illi l-parteċipazzjoni eh, żiedet b'mod drammatiku dawn l-aħħar għaxar snin. Fl-Unjoni Ewropea parteċipazzjoni ir-rata ta' 55 sa' 64 marret minn 48% fl-2008 għal 62% eh, fl-2016 u għalhekk dawn is-sidiet stajna narawhom l-iktar f'pajjiżi fejn il-parteċipazzjoni rata tagħhom kien diġà għolja, pereżempju l-Ġermanja, il-Litwanja u r-Renju Unit. Imma wkoll rajna sidiet f'pajjiżi fejn ir-rati ta' parteċipazzjoni tax-xogħol kienu pjuttost baxxi, bħal pereżempju l-Italja għamlet progress sostanzjali Franza u wkoll kif ukoll it-Turkija. Issa minkejja dan kollu dan l-iżvilupp pożittiv qegħdin naraw differenzi kbar bejn pajjiżi u oħra. Imma naħseb ukoll l-aħbar tajba hija li meta naraw ir-rata ta' parteċipazzjoni għal pajjiżi bħall iżvezja u l-Iżlanda hemm aspirazzjonijiet u nafu l-politiki tajbin l-oħrajn il-pajjiżi l-oħra wkoll ikunu jistgħu ehm, jtejbu l-operat tagħhom u kemm dawn in-nies anzjani jkunu jistgħu jsibu x-xogħol. Issa qed nitkellmu biss fuq persuni iktar anzjani, mhux biżżejjed biex nilqgħu dawn l isfidi ma se jkollna bżonn nagħlqu d divarju li hemm bejn il-ġeneri. Fl-Unjoni Ewropea din il-ġenda gap tibqa għal 10 punti ta' perċentwali, ġifieri n nisa eh, dejjem iktar baxx meta nqabluha mal-irġiel fuq is-suq tax-xogħol. U din kienet pjuttost sorpriża għalija u ma nafx jekk forsi taqblux miegħi Imma kien interessanti illi minkejja illi naraw illi kien hemm ħafna skemi ta' pensjonijiet fl-Unjoni Ewropea fejn kienet problema kbira 20 sena ilu, il-pensjoni bikrija tibqa' sfida kbira fil-pajjiżi kollha. U għalhekk dak li qegħdin naraw fil-pajjiżi tal-OECD kwart tal-irġiel ehm, jieħdu l-pensjoni meta lanqas biss ikunu waslu għal 60 sena u ximdaqiet anki 53 u 54 f'pajjiżi bħal Lussemburgu u Turkija ġifieri nies ħallu issu f'din l-età pjuttost eh, ovvjament żagħżugħa. Issa, il-punt importanti nixtieq nagħmel huwa li waqt li nixtiequ niżguraw illi ma noħolqux disinċentivi għan-nies meta jiġu biex jaslu jekk jibqgħux jaħdmu jew eh, jieħdu l-pensjoni, is-sistemi tal-pensjoni tu wkoll għandhom rwol importanti biex ikunu jistgħu jagħmlu tajja pal faqar fost l-anzjani u għalhekk dawn l-iskemi x'imdaqqiet għandna bżonn ikunu iktar sodi u nuru li jistgħu jagħtu dħul adegwat għax ir-rati tal-faqar eh, huma pjuttost għoljin u għalhekk ir-rati ta' faqar huma inqas minn 5% pajjiżi bħal Danimarka, l-Iżlanda u l-Olanda, waqt ir-rati tal-faqar jista' jkunu iktar eh, pereżempju 25% fil-Litwanja, l-Estonja u l-Latvja u l sfida kbira u kif ukoll titjib u tal-prospettivi għax-xogħol biex in-nies ikollhom dħul deċenti meta jieħdu l pensjoni Let me move on to the second pillar of the recommendations, which is encouraging employers. Mela, Hemm bżonn ikun hemm inċentivi wkoll biex min iħaddem iħaddem u jżomm l-impjegati tiegħu il-ħaddiema tiegħu u bosta pajjiż implementaw ħafna miżuri biex iħeġġu min iħaddem illi jżommu dawn in-nies bħala parti mill-forza tax-xogħol tagħhom. U waħda mill-isfidi li naraw meta niġu ehm, għar-reklutaġġ huwa il-sens ta' senjorità, jiġifieri l paga żżid skont l-età u mhux bil-produttività tal-ħaddiem jew l-esperjenza u dan joħloq eh, xkil kbir biex min ħaddem iħaddem nies iktar anzjani għax ovvjament ikollhom ituhom iktar flus. Iħallsuhom iktar. U għalhekk f'din it-tabella ma nistgħux naraw manna ħafna provi li suġġerixxu li hemm rapport negattiv bejn ir-rata ta' żamma u l-pagi skont is-seniority u f'pajjiżi fejn dawn tal-aħħar huma għolja eh, ma tantx jinżammu fuq il-post tax-xogħol dawn l-impjegati u fl-Unjoni Ewropea għaxar snin addizzjonali ta' xogħol jiġifieri tul ta' perjodu li wieħed jibqa' mal-istess eh, kumpanija jkun eh, hemm żieda ta' 5% ġifieri ix-xogħol qed iżid mal-pagi ċifiri qed issir persuna tkun ħaddim ikun iktar għali. Issa, Sfida hija kif nistgħu norbtu l pagi mal-età imma wkoll mal-sistema ta' performance. Din hija kwistjoni qed jittrattaw il-pajjiżi fejn qed jippruvaw isibu soluzzjoni. Ma tkunx sorpriża għal ħadd imma ostaklu kbir fuq il-post tax-xogħol huwa diskriminazzjoni eh, u l-imġiba skont l-età, eh, mġiba negattiva l-persuni iktar anzjani, diffikultà l-aċċess għal suq tax-xogħol għalihom id-diskriminazzjoni mhux biss ma tħallikx ehm, ikollok għaddima iktar anzjana x'forsi taħseb li huma iktar eh, ma jmu se jadattaw ruħhom u se jkunu daqshekk flessibbli. Hemm ukoll l-effetti tal-awtomatiċità imma ovvjament il-persuni iktar anzjani ma jħossuhomx illi jistgħu jkomplu jaħdmu x'imdaqqiet għalhekk iħallu s-suq tax-xogħol ħabar tajba hija diskriminazzjoni minħabba l-età hija projbita mill-leġiżlazzjoni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ma' xorta waħda dawn huma xi riżultati mill-sarriċ tal-Eurobarometer fuq id-diskriminazzjoni mill-2015 il-perċezzjoni tal-età għadha magħna komuni ħafna. Issa permettu li mmur għall aħħar pilastru tal-employability matul tul il-ħajja tax-xogħol. U se nitkellem fuq kif snaw intejbu l-kwalità tax-xogħol u n-nies ikollhom il-ħiliet adegwati biex jibqgħu fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri ħaġa individwali hemm ħafna provi suġġerixxu illi ambjenti illi ma tantx huma pożittivi jistgħu jkollhom impatt fuq is-saħħa mentali u fiżika tal-ħaddiema. Nafu li hemm problemi tas-saħħa li jistgħu jwasslu għal nuqqas ta' xogħol, siklif, eh, estis u forsi ġalluhom jirtiraw kompletament mill-post tax xogħol u għalhekk ambjent tajjeb pożittiv b'saħħtu huwa tajjeb mhux biss biex ma jkunx hemm min joħroġ iktar kmieni mill-posta mill-suq tax-xogħol, imma iwassal ukoll għan-nies li għandhom problemi tas-saħħa li jmorru lura u ma joħdux sikli festis, u għalhekk il-kwalità tal-ambjent tax-xogħol huwa kruċjali għas-sostenibilità tal-provista tax-xogħol. Issa skont il-job framework tal-OECD li jara tliet dimensjonijiet differenti, waħda mid-dimensjoni li qed nuri hawnhekk huwa fuq l-ambjent fuq il-post tax-xogħol u juri li l kwalità ta' kundizzjoni tax-xogħol huwa għola għal ħaddiema li huma aktar anzjani fil-biċċa kbira tal-pajjiż tal-OECD ma bħala medja iktar ehm, xi persuna fuq erba għandhom job strain, pressjoni fuq il-post tax-xogħol meta jkunu iktar anzjani fejn ikun hemm talbiet però m'hemmx ir-risorsi jew il-ħiliet biex jirrispondu għal dawn il-kriterji tal-post tax-xogħol. Nafu lkoll illi dawn eh, tibdiliet maġlin huma marbutin mal-bidla diġitali u il-ħaddim għandhom bżonn ikollhom opportunitajiet ta' taħriġ matul il-ħajja tax-xogħol tagħhom nafu li hemm bżonn li jaġġornaw il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom u jekk jagħmlu hekk iktar javvanzaw eh, fil-xogħol tagħhom u għalhekk il-lifelong learning it-talim tul il-ħajja huwa kruċjali jekk dawn il-ħaddiema se jilqgħu għall isfidi eh, tal-evoluzzjoni ġiditali kif ukoll tal-globalizzazzjoni, ma dak li qegħdin naraw huwa li dawn il-ħaddiema iktar anzjani jirċevu ferm inqas taħriġ meta mqabbli mal-kollegi iktar żgħar tagħhom u naraw fil-pajjiżi tal-OECD l-ħaddiema eh, se mhux mhux se jirċevu dak li jirċevu l-kontraparti tagħhom u għalhekk dawn huma l-sfidi u l-importanza ta' talim tul il-ħajja. Mela permettuli eh, naqsam magħkom l-aħbarijiet eh, tajba, eżempji li ħeġġuna, ġifir inċentivi li tieħdu l-Stat Membri tal-Unjoni Ewropea li forsi interessanti wkoll nisimgħu pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea proġett ra ħafna pajjiżi Ewropej ma u wkoll Awstralja, l-Ġappun, Stati Uniti u l-Korea u għalhekk hemm ħafna ehm, eżempji interessanti, ovvjament m'iniex se naqsam magħkom l-eżempji kollha, ma se naxel wħud minnhom l-ewwel net fil-qasam tal-estensjoni jew Eh, l-eliminazzjoni ta' età ta' eh, pensjoni f'bosta stati membri mhux li nitkellmu fuq 65 imma fis-67 għal 67 bħal pereżempju l-Iżlanda, n-Norveġa li qed jollu eh, l-età uffiċjali tal-pensjoni fir-Renju Unit neħħowa din l-età tal-pensjoni in-nies jistgħu jaħdmu kemm iridu. M'hemmx età statutorja biex wieħed jieħu l-pensjoni. Mbagħad it-tieni inizjattiva fuq il-ġlida kontra diskriminazzjoni minħabba l-età fl-Istati Uniti, pereżempju hemm qafas b'saħħtu ħafna ta' antidiskriminazzjoni skont l-età biex iwaqqaf din it-tip ta' diskriminazzjoni u limiti fuq l-età meta jkun hemm xi pożizzjoni battala u anki Franza pereżempju il-servizzi pubbliċi użaw xi ħaġa li hija skills-based recruitment, jiġifieri reklutax skont il-ħiliet u jażlu in-nies qiegħda abbażi tal-kompetenzi tagħhom u mhux l-età jew l-esperjenza. U kemm tejm tal-aħħar naħseb hemm ħafna xogħol li qegħdin nagħmlu fuq it-taħriġ tul il-ħajja il-Ġermanja pereżempju qed tappoġġja l ħiliet u l ħaddiema speċjalment dawk li qed jaħdmu fl-SMEs permezz tal-programm li gebaw u fi Slovenja wkoll għandna inizjattivi eh, finanzjarji li ħaddiema biex huma jkun jistgħu jitħarġu ġifir mhux il-provista biss fuq it-taħriġ imma wkoll in-nies stess li forsi ma jażlux illi jipparteċipaw fit-taħriġ. U naħseb l-aħħar eżempju li xtaqt natukom huwa fil-gwad ta' kwalità tax-xogħol fil-ħaddiema kollha tal fir-Renju Unit, pereżempju bdew servizz tas saħħa għal-nazzjon kollu, fil-pajis kollu, biex l-intraprizi, biex jajnu l-intraprizi biex eh, jilqaw il-problemi tas saħħa per eżempju, tal-ħaddiema tagħhom u biex il-ħaddiema jżommu s-saħħa jibqgħu f'saħħithom u e, bekk ikollhom opportunitajiet li jaħdmu iżjed fil-post tax-xogħol. Hemm ħafna eżempji tajbin oħra ninkoraġġikom biex e, tħarsu lejhom dawn l-eżempji jekk intkom interessati u b'dan bekk wassalt għal konklużjoni tiegħi għal l-aħħar slide u jiena xtaqt ngħid hawnhekk illi rajna f'xogħolna li pajjiżi li jmorru tajjeb fit tliet eh, eh, oqsma jekk jistgħu jipprovdu eh, inċentivi u jtejbu l-employability jkollhom ir-riżultati aħjar jekk tħarsu lejn l-aħjar pajjiżi l-Iżlanda, il-Kanada u pereżempju l-pajjiżi Nordiċi dawna imorru tajjeb fil għandhom ġestjoni tajjeb fuq prestazzjoni tajba ħdejn il-pajjiżi l-oħra fejn għad fadal ħafna riformi xisiru f'dan dawn l-oqsma u t-tieni importanti li kollok intervent fi stadju bikri nafu li jekk ikollok il-vantaġġi anki li jakkumulaw fi stadju bikri eh, meta tkun għadek sażuħ biex niżguraw li l-persuni jkunu jistgħu jaħdmu fit-tul iżda tibda minn pożizzjoni bikrija u t-tielet Jiena ninkoraġġixxi il-pajjiżi biex iħarsu lejn il-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-OECD, strument eċċellenti biex jgħin fir-riformi fil-pajjiżi nixtiequ naħdmu mal-Unjoni Ewropea biex ngħinukom biex timplementaw riformi f'dawn l-oqsma fil-permezz tas-seminars, il-workshops jew rapporti u fl-aħħar Eh, ma tistax tajdu biżejt iżda għandna bżonn naħdmu mal-imsiba soċjali tagħna, għandna bżonn ta', ta approċċ fejn għandek ħafna persuni li għandhom interessati, rappresentati u mhux mhux qed isir biżejjed hemm ħafna kwistjonijiet li għadha ma nifhmuhomx biżejt hemm aspetti tal-età illi huma eh, għandu xassu mal-ġenri per eżempju kif in-nisa jmorru fil-suq tax-xogħol u rwol u responsabiltajiet li għandhom fil-gwad tal-anzjanità u anki fil-gwad tal-ħiliet iżjed u iżjed ħiliet għal kulħadd tal-ħaddiema qasam li verament irridu nifmu l-ostakli tal-ħaddiema fil-gwad tat-taħriġ tagħhom u l-isfidi li għandhom quddiemhom u xtaqt ngħid ukoll li l-ġejjeni hija issa tkellimna dwar l isfida fil-ġejjien ilna nitkellmu dwar l isfida tal-anzjanità għal deċenji ta' snin u bekk irridu nirranġar sistemi tagħna u l-politiki tagħna biex inkunu nistgħu nwieġbu qabel ma jkun tard wisq. U bekk nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, Sinjura Singh. tal ta' din l-informazzjoni tant interessanti mill-prestazzjoni tiegħek nista' nara li n-numru ta' membri tal-kumitat forsi jista' jkollna round wieħed tal-mistoqsijiet maqsum bejn il-koordinaturi u membri tal-kumitati b'hekk kull min jixtieq eh, mistoqsija u l-dejkom jiena se nibda x'nistgħu nagħmlu verament fi rigward ta' diskriminazzjoni eh, minħabba l-età jekk għandek xi um, rakkomandazzjonijiet mill-qafas mil bejn l-Unjoni uh, bejn l eh, Ewropea u l-Istati Uniti li mill-OECD u l-Istati Uniti li għamiltu li tista' tajn l-Istati membri li verament għandhom problema fi rigward ta' diskriminazzjoni minħabba l-età, speċjalment minħabba uh, rigward tal-anzjani Mistoqsija eċċellenti iżda li żjed diffiċli għandi ngħid. Il-kwistjoni ewlenija fil-gwad ta' diskriminazzjoni eh, minħabba l-età hija li hemm tipi differenti għandek diskriminazzjoni minħabba stereotipi. Il-min ħaddem iħoss li l-ħaddiema mhumiex produttivi kollha jew iħossu li ma jistax ikunu flessibbli bħal żgħażagħ u għandek dawn il-perċezzjonijiet iżda mbagħad hemm il-forom iżjed sodi u konkreti ta' diskriminazzjoni kif jiena semmejt fil-prestazzjoni. Pereżempju, diskriminazzjoni jisseħ għax il-sistemi tal-leġislazzjoni tal-xogħol jipprovi jipprovu jipprovaw jipproteġu eh, eh, eh, il-ħaddima iżda jista' jkollhom effetti negattivi fuq il-xogħol għalihom. U din hija sfida negattiva li qed nifaċċaw. Is-soluzzjoni tkun hawnhekk tinsab fejn nistgħu naraw kif nistgħu ntejbu l-employability tagħhom biex nagħtuhom iżjed il-ħiliet. Min ħaddem jgħid eh, ma jagħtuhomx il-ħiliet u l-taħriġ u mbagħad jgħidu li m'għandhomx il-ħiliet. Iżda jekk jingħataw il-ħiliet ikunu fuq l-istess livell bħal kollegi tagħhom u bekk iridu nagħmlu iżjed firgwad tal-ħiliet u firgwad tat-taħriġ. Iżda rajna li diskriminazzjoni, leġlazzjoni għad-diskriminazzjoni eh, minħabba l-età miex effettiva. Trid tiġi spettata, trid tiġi implementata kif suppost u kif qed qabel it-teknoloġija qed iddaħħal eh, bidliet pożittivi ħafna tista' tipprova tista' tużaw il-testijiet tal attitudni bħal ma użaw il-Franċiżi pereżempju fil-passat biex issibu xogħol għal nies abbażi tal-arfin tiegħek u mhux fuq l-età l-esperjenza u bekk tneħħi il-xaqliba fil-bias. Iżda irrid ikollok approċċ qawwi biex tiġġielet il-diskriminazzjoni għax ma tistax tbiddel il-perċezzjonijiet tan-nies. Nistgħu nbiddlu l-perċezzjonijiet tan-nies iżda mhux ta' kulħadd u bekk l-aħjar mod biex niġildu din huwa li ntejbu l-employability tal-ħaddiema kollha għandi ngħid. Grazzi, issa l-mistoqsijiet tagħkom niġbruhom flimkien u mbagħad nagħtikom nagħtik il-kelma biex twieġeb twieġibhom kollha kemm għandna Sinjura Zolewska l-ewwel net u l-mistoqsija tiegħek. Sinjura. Sinjura President, kollegi. L-ewwel net grazzi għal dan ir-rapport mill-OECD għanna diversi sibijiet li xtaqt naqsam magħkom biex nitlu iżjed fil-fond fil-dibattitu illum. Ħaġa nieqsa li kellek id-diskriminazzjoni skont l-età u anki kif l-anzjani jimmorru fis-suq ta' xogħol tagħna jiddependi mir-rata tal-qatt Fil-Polonja l-rata tal-qatt tinstab f'5% u bekk min iħaddem insittivament għall benefiċċju tagħhom jipprovaw jimpjegaw il-pensjonanti anzjani billi jappoġġaw l-edukazzjoni tagħhom u t taħriġ għalihom u anki jassumu illi għandhom jagħtuhom possibilità li jerġgħu jitlu fis-suq tax-xogħol frigwat ta' taħriġ u ħili ġodda, Iva għandek raġun, għandna bżonn ta' ħili ġodda, iżda nemmen li dawn għandhom ikunu marbutin ma' xogħol attwali tiegħek u bekk eh, ma jkollokx għalfej tbiddel l-impjeg li għandek, iżda tibqa' hemmhekk u tejjeb il-ħiliet tiegħek u d-dinja responsabilità ta' min ħadmek għax irid ikollu influenza fuq it-taħriġ għax għandna d-diżastru hawnhekk ħafna flus jitlu fil-taħriġ. Iżda fl-aħħar mill-aħħar għandna ebda kontroll fuq il-kwalità tat-tip ta' taħriġ u bekk e, e, għandna nsaqsu sal-imma punt il-min ħaddem jew l-istituzzjonijiet e, f'pajjiż partikolari jistgħu jikkontrollaw dan għax jekk tħalli ebda kontroll se qed twassal għal disastru fil aħna għamilna analiżi u l-analiżi tajt illi l-anzjani dak li għandhom bżonn huwa approċċ individwali għax mm, dawn mhumiex se jivvjaġġaw 60 km għal f'belt differenti f'post u fost persuni li ma tafhomx din il-persuna, persuni li jistgħu jakkużawha li inkompetenti jew li ma taf xejn u dan għal xejn tagħmlu. U bekk komunitajiet żgħar l-iskejjel pereżempju daw trid tuża u hekk għamilna kellna mit skej skola li parteċipaw kellna eh, ehm, għalliema li kellhom xogħol eh, żejjed u hekk għamlu żviluppaw relazzjoni ma' persuna partikolari u din dan l-anzjan jew anzjana iżjed faċli mbagħad li jammettu li ma jafux jużaw l-internet pereżempju, jiġifieri illi jkollok approċċ personali, individwali, jkollok kontroll fejn qed imorru l-flus uh, tal- tal-talim matul il-ħajja u bekk bekk nenfasizza l-approċ individwali. Inti jina ma rajtux dan, dan, dan fil-konklużjoni tiegħek nixtieq nirreferi għal proġett pilota għal eh, fil-Polonja. U dak li għamilna jikkonfermaħ dan u meta nitkellmu man nies anki ma jikkonfermaw is-suċċess ta' dan il-proġett. Grazzi, signor Dura Referendus. Għan nitkellem bi ispanjol Jiena xtaqt Nistatolinja dak li għadu kif issemma fuq il-kunċett tal impiegabilta l-employability. U xtaqt insemmi xi ħaġa wkoll Fuq konċetti ieħor marbut mas-suq tax-xogħol ma nafx hekk il ma' semmitu għax skużani wasalt ftit tajt, Il-kunċett tal-reżistenza. Fi żmien il-kriżi konna nitkellmu ħafna fuq il-karatteristiċi li l-ħaddiema jagħmluhom iżjed rezistenti għal kriżi fis-suq tax-xogħol. U tpoġġew ċertu dubju fuq dan il-konċett għaliex l-impjegabilità u r-reżistenza mhumiex biss karatteristiċi tal-ħaddiem huma wkoll karatteristiċi tas-suq tax-xogħol. Ġifiri resistenza ta' ċertu pajjiżi qoddim il-kriżi biex jerġgħu qomu fuq saqajhom joħorġu mill-kriżi. Kien hemm pajjiżi li rajna li kienu iżet resistenti minn oħrajn. Kien hemm studju, naħseb inti semmejtu, skużani ma wasaltajt ma nafx kien hemm studju illi urew illi kien hemm pajjiżi li kellhom ehm, politiki jizjed b'saħħithom dwar is-suq tax-xogħol u dwar l-impjegabilità illi ħarġu mill-kriżi iżjed b'saħħithom. Bekk, xtaqt nenfasizza dan l-aspett, meta nitkellmu fuq l-impjegabilità, ejja ma nifokawx biss fuq il-ħaddim, fuq il-persuna, fuq il-kapaċità tiegħu li eh, jikseb li ġodda rridu nifokaw ukoll fuq l-impjegabilità u r-reżistenza tas-suq. Is-suq li jrid jaġġusta ruħu għal bidliet li ikun hemm, pereżempju l-bidla tad diġitalizzazzjoni dak li xtaqt insemmi grazzi ħafna tad-diskors tiegħek. Thank you. Grazzi. U grazzi għal prezentazzjoni tijak. Għandi mistoqsija illi hija relatata mal-mistoqsija mill-illi diġa għamlet il-President. Jiena innotajt anki bħala l mexej ta' trade unions fil netherlands Meta nitkellmu dwar il-ħaddiema kollha nies jikkonċentraw fuq il-ħaddiema infushom jiġifieri l-employabilità, l-iskola li għandhom, eċċetera. Mill-banda l-oħra ma jkunx hemm e, e, ikun hemm diskriminazzjoni moħbija fejn il-ġestjoni tan-nofs irid trid tażel liema ħaddiem se jimpjega speċjalment fejn il-manager hu stess għandu 35 sena jew jew 48 jippreferu li jkollhom xi ħadd li jkun iżgħar minnhom għax ikun jaħsbu li jkun iżjed faċli li kollu persuna iżgħar fit-tim u din hija bażata fuq ħafna miskonċezzjonijiet. L-idea li l-idea li l-anzjani huma morda jiena naf mill-kas f'Olanda naf li dana mhuwiex il-każ. Il-sazax fil-fatt iċemplu biex għajdu li huma morda iżjed ta' spiss mill-anzjani u l-anzjani fil-fat iċemplu biex għajdu li huma morda biss meta verament ikunu morda. Imma l-perċezzjoni tibqa l-istess e, jew jgħidu li mhumiex flessibbli li jkunu morda iżjed ta' spiss li ma jaċċettawx istruzzjonijiet minn xi ħadd li jkun iżgħar fil-ġestjoni diskriminazzjoni hija projbita fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri kollha kemm huma bekk dik mhix il-kwistjoni. Iżda irridu niksru dan il dan kif jaħsbu jiena dan il-ħsieb li kieku jiena għandi għażla nippreferi xi ħadd li jkun iżgħar minni u biex ikollha perċipazzjoni eh, fix-xogħol ehm, bl blanzjani għawnek eh, għanna nizguraw li ma jitifulx, ma jitifulx, jiridu jibqaw fl-istess xol, ma jitilfux il-xol taħħom. Naħseb illi kieku kena xi program għal diskriminazzjoni moħbija naħseb illi tkun jista' jkun anki loġika li tajt jekk jiena għandi għażla fil-impjegati fil tiegħi x'nistgħu nagħmlu hemmhekk u x'ikun ta' eżempju tajjeb biex niġġieldu din il-problema. Iva, grazzi nasab li għanna bżon ta' data, ta' informazzjoni u nistaw nġildu l-istereotipi biss bil-data, bl-informazzjoni. Grazzi sur Nikolaw issa. Grazzi. Din il-prezentazzjoni kienet verament interessanti. Fil-fatt, jina bqajt eh, ek b'impressjoni daqsxejn negattiva, ma nafx forsi minix nega wieħed, intom identifikajtu il-kwistjoni tal- eh, tal-fatt li l-popolazzjoni qiegħda tixjieħ. Però analizzajtu dil-problema bi kriterji li naħseb huma verament mhux imparzjali. Għaliex irridu nħarsu wkoll x'qed jiġri lejn xed jiġri bil-ġenerazzjoni se żagħżugħa. F'pajjiżi pereżempju fil-Greċja, dawn il-miżuri kif qed jaffettwaw lil popolazzjoni iżjed żagħżuha illi qed bati minn qatt terribbli jekk għandek żagħżugħ ta' 20-25 sena. Kif jista' dan? ikollu familja jekk mandu stabilta ta' xejn, mandu xogħol, mandux tħul stabli. U għalhekk ehm, ma nafx forsi il-miżuri mhumiex ta' sek ġusti u mhux qed nitkellem fuq il-kwalifiki jew l-edukazzjoni li jkollhom iż-żgħażagħ. Hemm ħafna eżempji ta' setturi verament dinamiċi tal-ekonomiji tagħna fejn hemm żgħażagħ li għandhom profile perfett tas-suq tax-xogħol, għandhom il-kwalifiki li hemm bżonn imma xorta ma jsibu x-xogħol. Iġifiri li għandek persuni li diġajlhom snin jaħdmu u li ħankomplu nħalluhom fuq is-suq tax-xogħol, ma naħsibx li hija s-soluzzjoni, is-soluzzjoni bil-maqlub. Insaqsi lill-kellima li għandna. X'jiġri f'każ li għandek persuna illi tilħaq l-età tal-irtirar meta talaq 62 sena Jekk għandek persuna ta' 56 sena jew 71 sena, persuni ta' dawn l-etajiet, x'ħaj jagħmlu? Ħajkunu eh, tradutturi, interpreti, tobba, ħajkunu professuri. Enti qed tajt illi il eh, persuni kollha li huma kwalifikati ħajibqgħu jaħdmu sa ma jalqu 80 sena u żgħażagħ ta' frattant jibqgħu bla xogħol. Persuna li titlef xogħla meta jkollha 50 sena nagħmlu mod. Jekk kien imkeċċi pereżempju, qabel ma dik il-persuna tilħaq eh, l-età tal-irtirar, Anzi, dik il-persuna mhux sejn xila tilħaq l-età tal-irtirar għalfejn għall-Unjoni Ewropea tagħti s-seta lil kumpaniji li jkeċċu lin-nies illi ma jirrispettawx id-drittijiet tal-ħaddiema illi naqsu l-ispejjeż. Ġifieri hemm kumpaniji li qed ikeċċu n-nies li għandhom meta iżjed avvanzata minn flokhom iħadmu persuni iżjed żgħażagħ, żgħażagħ illi jkunu lesti li jaħdmu f'kundizzjonijiet iżjed prekarji. Ġifieri, qed nitkellmu fuq il-fatt li qed noħolqu sezzjoni ġdida tal-popolazzjoni ta' nies li kollhom jirtiraw pereżempju meta jkollhom 50 sena jew 53 sena. Fil-Greċja Em, per eżempju, nista 70 sena li qed jirreġistraw bħala qiegħda. Qed jirreġistraw bħala qiegħda għalfejn għax il-pensjoni qed jirċievu mhijiex biżejjed biex biex jgħixu sew. L-istatistika li preżentajt inti mill-OECD eh, dak hija statistika li qed tagħmel ħsara fil-pajjiż tagħna. Il-gvern tagħna qed jieħu miżuri simili għal dak li semmejt inti, ma dawn mhux qed iġibu ġid, anzi qed ikompli u iżjed problemi. Intom mhux qed intatu l-istrumenti l-persuni biex ikomplu jaħdmu, imma mill-flok qed intatu l-istrumenti l-kumpaniji biex dawn iħadmu nies. Paga inqas, b'mod iżjed prekarju, U fl-istess jina ħafna zazah li maċa qed isibu xogħol. Naħseb is-soluzzjoni mhux dik, is-soluzzjoni hija illi nagħtu pagi aħjar, kondizzjonijiet aħjar, innaqsu l-prekarjat, dawn huma affarijiet li jitu jsiru dik hija responsabilità tal-Istat. Ma jistax ikun li l-kumpaniji jibqgħu jkeċċu n-nies biex naqsu l-ispejjeż. L-età tal-irtirar Tista tkun ta' 50 sena per eżempju u 55 sena imma dejjem jekk il-, il il-pensjoni tkun dinjituża. Ma jistax ikun illi dan il-fenomenu ġdid ta' xogħol flessibbli li jaffetwa lil terz tal-popolazzjoni Ewropea ikun xogħol b'kondizzjonijiet inaċċettabbli. Għaliex dawn in-nies qed jgħixu b'45% ta' tal-paga li jirċievi persuna li jaħdem full-time. Ma jistax ikun li tajdunna intom qed tgħixu iżjed mela tridu taħdmu iżjed, dawk li jkun ilhom ħajjithom kollha jaħdmu għandhom dritt li jirċievu pensjoni din jituża meta jilħqu l-età tal-irtirar u iridu jkunu jafu illi il-post vakanti li ħajħallu warajhom mhux se jieħdux persuna oħra anzjana ma ħajjieħdu żagħżugħ. Eh, tudi sam postrawlja. Grazzi ħafna sa jiena se nitkellem bi Sloven. Jiena nilqa dan ir-rapport. Naħseb li r-rapport huwa wieħed importanti ħafna fl-istess waqt. Naħseb li hija ħasra li mhux se jkollna grupp fuq il-bidla demografika u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet f'dan il-mandat. Naħseb li għandna naħdmu fuq din il-kwistjoni b'dan il-mod. Nixtieq nenfasizza wkoll element illi hija kwistjoni strutturali. Fi Slovenja, per eżempju, eh, najdu per eżempju diskriminazzjoni għal ta' ġeneru ma, ma teżistix Iżda mill-banda l-oħra id-dera demografika qed ikol ma jmur qed tmur qar u qed tidher qar u l faqar fost l-anzjani qed tinfirex sew. Mela, fejn fejn nisan sibu l-raġunijiet ewlenin għal dan? il għaliex huwa tant diffiċli li eh, insibu soluzzjonijiet f'dan il-qasam dan huwa minħabba l-pressjoni mis-suq Ewropew. Blimma mod. Najdu per eżempju il-kumpaniji u l-pajizi kompetu biss għabbażi tal-prezz. Jekk il-ħadim anzjani ikunu iżjed protetti u iżjed oljin, il-kumpaniji morru għar. Jekk ma nistawx naqsu l-pressjoni minn dan l-aspett maħdix se tsibu e, e, soluzzjoni għaw. E, non-diskriminazzjoni hija importanti. Iżda għanna nizguraw li ma memx diskriminazzjoni għabbażi tal-sess, tal sess tal tal-età, eccetera. Il-loqsa formali għandhom ikunu ċari hawnhekk jista' nixtieq nenfasizza ħaġa oħra li semmiet fil-rapport fil, fil dialogu soċjali huwa kruċjali biss per ta' dialogu soċjali nistgħu nwasslu għal miżuri meħtieġa anki jekk ikunu mandati skont il-liġi jew illi niddeċiedu eh, x'għandu jsir fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea għandek bżonn iż-żewġ naħat li jkunu preżenti min iħaddem is-soltu jipprovaw jevitaw dan jevadwa. Mela l-aħħar żewġ eh, mistoqsijiet Sinjura Lavaska u mbagħad Sinjur eh, Sir Lint. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel Sinjura Rafalska u mbagħad inti skużawn skużani Sinjura Lint. Jiena se nitkellem bil-Pollak. Meta nitkellmu dwar il-bżonn li l-anzjani jkunu jistgħu jaħdmu iżid fit-tul, is-soltu nużaw l-argumenti li l-aspettattiva tal-ħajja hija itwal. Ngħidu li dik hija raġuni ewlenija iżda nissotto evalwaw l-importanza tas-saħħa. In-nies għandhom ikunu f'saħħithom biżżejjed u nistgħu nħarsu lejn il-pajjiżi differenti kif jevalwaw l-istat tas saħħa tagħhom. Diskrepanzi huma kbar, speċjalment bejn il-pajjiżi illi qabel kienu eh, eh, taħt il-sistema komunista fejn is-sistemi tas-saħħa kienu għar. Pereżempju, fil-Polonja. Bħalissa għandna etajt differenti għal-nisa u għall-irġiel. In-nisa nisa jistgħu jiedu pensjoni meta għandhom 60 u l-irġiel 65. Aħna nirreferu għaliha bħala l-età minima pensjonabbli. U d deċiżjoni tittieħed b'mod individwali minn eh, kulħadd bekk in-nies jistgħu jevalwaw is saħħithom u jekk jixtiequ jaħdmu iżjed fit-tul. Naħseb li dan huwa relatat mill-viċin ħafna mal-mod ta' kif torganizza s-saħħa għal dawk li huma eh, iżjed anzjani ġili l-nisa meta jieqfu jaħdmu jieqfu għax iridu jieħdu ħsieb il-persuni il jizit anzjani fil-familja tagħhom li eh, ikollhom problemi f'saħħithom. Jew persuni b'disabilità dan huwa importanti ħafna mela fis-suq tax-xogħol dak li intqal mill-Greċja dan hemmhekk għandek eżempju fejn tista' li jekk ikollok sitwazzjoni li tajba fil-suq tax-xogħol, e, meta jkollok iżjed minn 50 jew 60 sena inti apprezzat minn min ħadmek u jixtiequ iżommok fix-xogħol. Iżda meta jkollok qatt oli e, diffiċli biex iżgħażagħ jitlu fix-xogħol. U bekk nixtiequ insaqsu allura diskriminazzjoni kontra min qed issir hawnhekk iż-żgħażagħ jew l-anzjani. U bħala konklużjoni nixtieq ngħid li għal dawk li jibqgħu fis-suq tax-xogħol importanti ħafna għalihom huma s-segwenti l-awtonomija tagħhom, is-sens ta' sigurtà tax-xogħol tagħhom, għarfien, l-iżvilupp tagħhom, ħaġa li mhix apprezzata biżejjed u, u illi napprezzawha kull ma jmur iżjed ma li aħna nikbru l-kultura tax-xogħol, tal-kwalità tax-xogħol. Ħaġa faċli li ttejjiba fil-fatt din meta introduċejna il-letta iżar għal pensjonabbli qabel kienet l-istess għan nisa u l-irġiel 67 sena qabel kienet eh, ġiet estiża mis-60 67 u rġajna lura għal l-età pensjonabbli iżgħar. U min ħaddem eh, kien kuntent għax qalu li bleta n-nis ma jkunux daqstant effiċenti bħal zaza jiena naf jiena stess għax jiena wasal tal-età pensjonabbli Iżda trid tagħmel tajjeb għal dan b'ċertu mod, trid eh, tisfrutta l-esperjenza tagħhom, toħloq post tax-xogħol tajjeb ħafna fejn tagħmel tajjeb għal noqasijiet fil tal-effiċenza jew effettività f'xogħolhom. Jiena xtaqt nisħaq f'dan il-punt. Speċjalment illi tibqa' f'saħħtek importanti ħafna għal dawk illi jiddeċiedu li jieqfu mix-xogħol f'ċertu punt u l-aħħar Sinjura Vint jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sinjura President. Jiena se nkompli bid-Daniż. Grazzi ħafna għar rapport Grazzi għal din reviżjoni eċċellenti tal-kontenut. Jiena ħsibt dwar kif għandna għad fost iżgħażagħ kif ukoll fost l-anzjani, kull ma jmur hemm iżjed xogħol disponibbli fuq l-internet illum ġurnata u n-nies ifittxu xogħol fuq l-internet fuq il-websites fejn tista' tagħmluh dan. Għandek websites fejn tista' eh, tpoġġi l-CV tiegħek, inti timla formula u meta min iħaddem qed jara l-formuli da l-ewwel waħda tkun eh, dak li jara minn ħaddem l-ewwel. X'għandek fuq il-formula għandek l-età, il-kwalifiki u ismek. Mela, anki mingħajr ma taħseb Eh, tasib dwarha aħna niddiskriminaw fis-suq tax-xogħol bażi tal-età hemm ħafna preġudizzi fil-gwad tal-età fis-soċjetajiet tagħna dawn huma ħsiena jekk tiddiskrimina kontra l-anzjani qed tiddiskrimina anki kontra ż żgħażagħ ukoll in-nies ma jimportax jekk inti zaħirja kbira bbażi tas-suq tax-xogħol. Naħseb din l-informazzjoni hija importanti ħafna għal min iħaddem. Grazzi ħafna, grazzi għall mistoqsijiet tiegħek u bekk nagħti l-kelma lil lil mistiedna tis-sinta tagħna, Sinjura Singh. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet interessanti ħafna ta' sfida kbira. Naħseb illi il-wisa u l-estensjoni fil-mistoqsijiet stess eh, juru l-komplessità tal-isfida li għana qoddimna. Fis-suq ta' xogħol qed jgħaddi minn ħafna bidliet strutturali kif nafu għanna popolazzjoni anzjana bħala sfida waħda, iżda għanna rivoluzzjoni tal-bidla teknoloġika u digitalizzazzjoni u l-implikazzjonijiet fil ta' tip ta' kuntratti li n-nis jieħdu u anki speċjalment in-nies il-ġodda li qed jitlu fis-suq ta' xogħol iż-żgħażagħ. Bekk għandek flus kbir ta' tibdilit tal-bidliet li aħna tiffaċċawhom. ċiftit minnkom semmejtu semmejtu punt interessanti fuq il-bżonn ta' riformi strutturali. Jiena naqbel 100% ma'kom ma illi minħabba l-bidliet kollha li qed naraw fis-suq ta' xogħol, l-ekonomiji tagħna jridu jkunu iżjed reżiljenti. L-Ispanjoli semmew dan il-punt dan huwa punt li aħna flimkien mal-Unjoni Ewropea enfasizzajna wara l-kriżi finanzjarja fl-Unjoni Ewropea li l-pajjiżi li kienu mħejjin aħjar għal biex jifaċċaw riċessjonijiet fejn jinvestow fil-ħaddiema u fil-suq ta' xogħol tagħhom marru aħjar fis-segwitu tal-kriżi finanzjarja. U bekk minħabba bidliet kollha li qed naraw għandna bżonn dawk il-bidliet strutturali niżguraw li ninvestu f'kull persuna f'kull età dan huwa punt ewlieni fir-rapport tagħna u rakkomandazzjonijiet tagħna dana ma jittrattax kif nistaw ntejbu l-impiegabilità għal iżjed anzjani, iva għandhom sfidi partikolari, iżda il-punt huwa kif nistaw ntejbu l-impiegabilità għal kulħadd f'kull età. Huwa approċċa bażi ta' ċiklu tal-ħajja biex meta jaslu il-persuni jaslu f'ċerta età għandhom il-kapaċitajiet, għandhom il-ħiliet jitlu fis-suq tax-xogħol fil-impjiegi tajbin biex ikunu jistgħu jibqgħu fis-suq tax-xogħol għal perjodu itwal nenfasizzaw il-ċiklu tal-ħajja hawnhekk. Għandi xi żewġ punti xi nresaq rigward ta' diskriminazzjoni tal-età ma naħsibx li għandna soluzzjoni eh, eh, bħal ta' Merkel sissa iżda nista' naqsam xi ħaġa li l-OECD qed tagħmel u nittamaw li bekk nitfaw iżjed dawl fuq din il-kwistjoni in partikolari iżda bekk nimpenjaw iżjed ma' min ħaddem għandna proġett ġdid fejn inħarsu lejn l-impatt tal- tal-għawit tax xogħol ta' ħafna ġenerazzjonijiet fl-istess post ta' xogħol u qed inħarsu se naħdmu mhux ma' pajjiżi iżda naraw x'qegħdin jagħmlu e, min ħaddem u naraw l isfidi e, ta' xi fisser meta jkollok taħlita tal-etajiet fix-xogħol xi sfidi hemm li jridu jfaċċaw u dawn il-posti ta' xogħol jimpjegaw biss iż-żgħażagħ jew eh, dawk li jikbru jew eh, min ħaddem eh, jew il-postijiet li jagħmlu diversifikazzjoni fl-etajiet imorru aħjar fil-produttività. Aħna qed naħdmu fuq dan naħseb li bekk inres u ikollna iżjed evidenza fejn għax inħarsu lejn dan xi fisser għal produttività jekk nistgħu nuru li jkollok il-diversità fl-etajiet fil-qawwa ta' xogħol jekk nistgħu nuru li dan tista' tittejjeb il-produttività dan ikun xogħol tajjeb li jmur kontra il-biases li għandna il-xaqlibiet kontra u anki diskriminazzjoni tal-età u jkonna evidenza biex nuru illi l-żaru l-anzjani jistgħu jaħdmu flimkien f'dan il-proġett u eh, bekk aħna ħerqanin biex nibdew dan huwa proġett li diġà nibdew u r-riżultati se joħorġu fil-bidu tal-2020 se naħdmu mill viċi ma' min ħaddem interessanti li naqsmuh dan għax l-imsieba u huma u hawnhekk fil-gwant tal-pagi għal-sinjorità pereżempju jew għal ħaddima kollha. Il-pagi kollha jibqaw fidejn l-imsiba soċjali u l-politika pubblika u l-gvern għandhom ftit rwol eh, pubbliku hawnhekk u eh, ovvjament għandek il-paga minima, eccetera, eccetera, iżda jekk ikollok dialogu miftuħ u titkellem dwar, dwar dawn il-kwissjonijiet huwa mod tajjeb kif nimxu l qudiem hemm xi pajjiżi fejn għandek Ġermanja pereżempju, eh, eżempju eċċellent, eċċellenti fil-ftehmiet li għandhom fil-, fil, fil eh, Eh, mal-kumpaniji li l-om li jibdaw 10-15 sena ilu l-industrija tal-kimika per esempio bidlu eh, eh, bidlu il-tamir għandhom il-computers ikbar l-artijiet li kun iżjed ma jkunux um, ibsin daqshekk u l-kondizjoni ta' xogħol. Iżda kondizjoni ta' xogħol anki qed eh, tejjeb il-produttività tan-nies għax ikollhom l-istrumenti biex jagħmlu dan. Għad fadal ħafna xisir fuq il-livell ta' min ħaddem iżda anki hemm ħafna evidenza fil ta' produttività illi hija nieqsa. Sissa Mm, nixtieq eh, neġa' lura eh, speċjalment għal punt li imsemmi il greċja u anki pajjiżi oħra fil-gwatt attenzjonijiet. Eh, mistoqsija bejn l-etajiet li tibqa teġa tara bejn iż-żaza kontra iż-żaza, l-anzjani, il- Ehm, l-età pensjonabli bikrija was eh, daħlet fisseħ għax rajna l-problemi eh, fil-qat fossi zazax u bekk l-anzjani kellhom joħorġu mix-xogħol biex għax kienu għet jittamaw li zaza jietu postom iżda tana ma seħx fil-fat memx evidenza li turi li jekt tkeċċi xjuħ mill-posta xol ikunem iżjed posta zazax. Iżda il-żazax minkejja kollu jiffaċċaw ħafna eh, eh, sfidi strutturali u għadfadal ħafna xogħol fuq dan il-punt u rridu nizguraw li kollom l-esperjenza meħtieġa nafu li l-edukazzjoni mhix biżejjed biex tidħol fis-suq tax-xogħol għandek bżonn l-esperjenza wkoll biex min iħaddem idaħluk fis-suq tax-xogħol anki fis stadju bikri biex titlu fil- biex jitlu fi xogħol eh, tajjeb ukoll ta' kwalità hemm ħafna tibdiliet strutturali li qed isiru f'ħafna pajjiżi u aħna eh, flimkien ma' think tanks bħal OECD biex niskopru kif nistgħu nfasslu is-servizzi soċjali tagħna, is-sistemi ta' servizzi soċjali tagħna u il-taħriġ biex inħejju għal din id-dinja ġdida fejn in-nies se jkollhom kontratti oqsa u l-sistemi ta' protezzjoni soċjali mhumiex eh, imħejjin sew għax huma ddisinjati għal xi ħadd li ħadem għal 40 sena f'ħajtu. U kif jistgħu jsiru iżjed flessibbli iżjed immirati biex jilqaw il-bżonni differenti ta' nies differenti. Fl-opinjoni tiegħi xifti daw kienu xi punti ewlenin illi rġajt rajtom darba wara oħra forsi qed speċali l-ħin hawnhekk forsi eh, tixtiequ żidu xi ħaġa. Iżda nittama li bekk wieġibt ħafna mill-punti ewlenin li semmejtu. Grazzi ħafna Sinjura Singh biex nikkonkludi xi xi ftit ta' kummenti. L-ewwel nett din il-preżentazzjoni fuq l-impjegabilità il prestazzjoni fuq l impjegabilità il ta' persuni iżjed anzjani fl-Unjoni Ewropea tinsab fuq il-website tal-Empel fejn tistgħu issibuh u forsi nistgħu nkomplu f'din il-kooperazzjoni Eh, eccellenti, forsi tistaw terġa tiġi lura għall prestazzjoni tad data li fil-proġett li qed tagħmlu f'rigward ta' diversità tal-etajiet fl-istess kumpaniji biex inkunu interessanti għalina biex naraw din l-informazzjoni biex inkunu nistgħu niġġieldu stereotipi illi waslu għad-diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol. U bekk nerġa' nirringrazzjak tajjeb li kont hawnhekk u nerġa' narrak fil-bidu tal-2020. Thank you. Now we'll have a presentation by the Commission. Issa nisimgħu prezentazzjoni mill-Kummissjoni dwar iżjed kooperazzjoni bejn is-servizzi tal-impjiegi pubbliċi. I would like to warmly welcome a person who we all know, Mr. Nishtiq illi nilqaw fostna persuna li il koll nafu, l Korti li għad direttur ġenerali ta' DG Empel, li ħaj prezentanna proposta leġislativa għal deċiżjoni li temenda id-deċiżjoni fuq it-tisħiħ ta' kooperazzjoni bejn il-servizzi pubbliċi tal impiegi Nilqaw koll il-President tal-Network Ewropew tal-PES, Sir Johannes Kopp. Nilqaw koll l-Sur Wolfgang Miller li huwa membru tal-Bord tal-PES u direttur fil- um, l-Aġenzija Federali Ġermaniża tal impjegi Is-Sur Kort, għana direk il-kelma kjoġbok. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair. Grazie ħafna, President. Grazzi tal-istadina. Jina kontent li l-lum nipresentalkom il-proposta tal-Komissjoni biex namendaw deċiżjoni fuq il-PES, dak li ħna sejħu PES. L-ewwel nedda dawn is-servizzi huma verament kruċjali fl-Unjoni Ewropea biex ngħinu lil persuni isibu xogħol u jaffaċċaw l-isfidi li hemm illum il-ġurnata fuq is-suq tax-xogħol. Sfidi kbar. Il-kwalità ta' servizzi għandhom impatt dirett fuq ehm, l-allokazzjoni ta' grants, per eżempju. Mill-perspettiva tal-Kummissjoni, is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi huma l-lat prattiku tal-ħidma tagħna huma jimplementaw ħafna mill-politiki illi aħna nfasslu hawnhekk fi Brussell. Aħna nfasslu ħafna politiki ma daw jekk ma jitwettqux fil-prattika ħadd ma se jieħu benefiċċju minnhom. Il-servizzi pubbliċi tal-impigi għandhom ħafna sfidi minħabba li hemm bidliet fil-mod kif jaħdem is-suq tax-xogħol, minħabba l-fatt li ħafna stati membri għandhom limitazzjoni fil-budget u anke minħabba li ċ-ċittadini l qed jistennew iżjed minna. U għalhekk il-leġislaturi intom flimkien mal-Konsil fl-2014 iddeċidejtu li twaqfu dan in-netwerk biex tippromuovu l-kooperazzjoni bejn il-PESS Ewropej u biex ikun hemm iżjed monitoraġġ u tisħiħ tagħhom issa ddew ħames snin. Bekk aħna għamilna evalwazzjoni illi minna ħareġ rikonoxximent ċar tal-impatt pożittiv ta' dawn in-networks u tal-kisbiet tagħhom. L-evalwazzjoni kif forsi tafu ġiet ippreżentata fi 11 ta' Settembru riċentement u dina serviet eh, bħala bażi għalina l-Kummissjoni biex niproponu eh, estensjoni tan netwerk Ir-rapport eh, kompla jibni fuq studju li sar kif ukoll fuq konsultazzjoni pubblika mal-stakeholders involuti illi urew u dan kollu wara illi r-riżultati kienu pożittivi. Kien effettiv kemm ma' servizzi pubbliċi tal-impjiegi, kien effettiv fil-kisba tal-miri u anke minn aspetti oħra kif diġa qed Mill-aspett tal-Kummissjoni li se ħaġa importanti hija li hemm koerenza kbira bejn il-deċiżjoni u l-qafas il politiku. Kif diġa qed dan in-netwerk jgħin lil servizzi tal-impjegi biex jimplementaw inizjattivi bħal pereżempju l-ISF jew il-Garanzija taż-żgħażagħ. U anka azzjonijiet immirati lejn dawk li ilhom żmien twil qiegħda jew inkella immirati lejn l-integrazzjoni tar-refuġjati. Valur miżjud ieħor li għandu n-netwerk u li tajjeb li nisħaq fuqu huwa il-Bench Learning Initiative illi jaqgħad flimkien il-benchmarking u l-mutual learning. Eh, li jiġri huwa li f'dan il-każ in-netwerk iqabbel is-servizzi differenti li hemm fl-istati membri u jippromovi wkoll it-tagħlim reċiproku. Dina kienet xi ħaġa verament siwja. Is-sur naħseb li issa ħajspjega xejn iżjed dwar dan. Bażikament li jiġri huwa illi n netwerks tal-pess jgħinu li Eh, it-komplija tal-appoġġ finanzjarju mill-Budget Ewropew, eh, referenza lejn mm, l-anijiet ta' svilup sostenibli, qed nagħmlu referenza wkoll għal pilastri soċjali Ewropej, dawn huma kollha elementi żgħar li ġew introdotti. Naħseb illi dak illi nista' ngħid għalissa, aħna naturalment ħerqanin issa illi naraw iżjed illi nikkooperaw tajjeb ma' Sur Pizarro li huwa rapporter mal-bqija tax shadows u ma'kom il-koll fuq dan il file Nittamaw illi l-Parlament jappoġġana, grazzi. Thank you very much now, Mr. Kopf. Grazzi ħafna, Sassur Kopf. Grazzi. Eżis membri tal-Parlament, eżis sinjuri. Jina il-Kont Managing Director tal-PES fl-Awstrija għal iżiet minn 13 sena. U eh, nirringrazzjakom tal-istidintuni illum biex naqsam ma'kom xinija l-impressjoni tiegħi tan-network Pess. L-eks kummissarju Tisin kienet eh, sejħet lin netwerk tagħna ħafna drabi għodda. U jiena naqbel ħafna ma dan it-terminu li użat i. Aħna kif qed nippruvaw nagħmlu l-missjoni tagħna billi nikkooperaw mill-qrib ħafna mal-imsieħba tagħna u l-kooperazzjoni hija bbażata fuq dedikazzjoni, fuq fiduċja u fuq rida illi najnu lil xulxin, dak huwa l-ispirtu tan-netwerk tagħna. tikom tliet eżempji għalkemm hemm ħafna. Però b'dawn eżempji nixtieq nurukom nurikom kif naħdmu flimkien aħna u għalfejn naħseb illi ksibna daqstant suċċess. Aħna norganizzaw l-ekim sejħa Mutual Assistance Projects biex nagħtu għajnuna reċiproka lil dawk in-netwerks tal-pess li għandhom sfidi kbar qudiemhom. Wieħed minn dawn il-proġetti beda fl-2017 f'Ċipru bl appoċ Eh, biex nappoġġaw dawk li ilhom qiegħda żmien twil. Kelli kollegi mill-Estonja, il-Belġu, l-Slovenja, il-Litwanja u l-Awstrija li appoġġaw il-kollegi f'Ċipru. Wara sena u nofs ta' ħidma, il-kollegi f'Ċipru kisbu progress enormi irnexxielhom jtejbu s-sistema ta' segmentazzjoni tal-konsumaturi u tejbu wkoll is servizzi li jagħtu huma lil min Is-servizzi li nagħtu lil min huma lat importanti tal-modernizzazzjoni tal-PES. It-tieni eżempju. Ħafna mill-membri tagħna tal-PES kienu involuti fil-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati. Bekk waqafna grupp ta' ħidma biex ikun hemm skambju ta' prassi fl-integrazzjoni tar refuġjati u anke biex jaħdmu fuq eh, policy paper dwar dan is-suġġett. Kien hemm skambju intensiv ħafna U r-riżultat kien, per eżempju, l-Slovenja eh, ħarġet miżuri ġodda ta' taħriġ għal refuġġati. Bekk ir-rata ta' tranzizzjoni għal suq tax-xogħol ta' refuġġati tibet u eh, kien hemm titjib fl-integrazzjoni tal-refuġġati. It-tielet eżempju li ħanat huwa għażjed politiku. Il-Kummissjoni Ewropea ftit ta' snin ilu proponiet il-garanzija taż-żgħażagħ. Aħna naturalment ħriġna Eh, dokument bl-opinjoni tagħna fuq din l-inizjattiva, imma parti minn hekk minn dak iż-żmien law ikkontribwixxejna għaliex għamilna monitoraġġ tal-garanzija taż-żgħażagħ. Indirizzajna wkoll il għad fost iż-żgħażagħ mod differenti ħdimna fuq policy paper bejn il-PES u s-sistemi edukattivi. Naħsbu li s-sistema edukattiva jrid ikollha rwol iżed kruċjali fil-garanzija taż-żgħażagħ u anke fil-pjan li għandha l-Kummissjoni biex tkompli tiżviluppa l garanzija taż-żgħażagħ fil-futur. Irridu bekk nkomplu nsaħħu din l-iskema tal-garanzija taż-żgħażagħ. Naħseb dawn it-tliet eżempji li tajtkom huma eżempji li juru is-suċessi li ksibna fil-PES Network. Dan in-network huwa wieħed ta' suċess kif diġa qed u nixtieq nisħaq illi rnexxinna naslu fejn wasanna għaliex twaqqaf dan in-netwerk fl-2014 jiena kif qedtilkom eh, ili ħafna managing director fl-Awstrija u dan l-aspett ta' kooperazzjoni u integrazzjoni nafu sew. Imma l-akbar suċċess ksibnieh meta dan in-network twaqqaf b'mod formali għaliex hemmhekk imbagħad iffissajna miri ċari, kanna struttura iżjed definita u bekk irnexxinna naslu fejn xtaqna naslu. Jiena eh, fludu li għadda inħtart eh, eh, president tan netwerk tal-PES. U aħna il tir tagħna huwa illi nkomplu nitjibu flimkien. Għandna l-metodu tal-bench learning pereżempju, u fil-fatt il-kollegi tiegħi minn Spanja użaw din il-metodoloġija biex jorganizzaw il-PES reġjonali fi Spanja. Jiġifieri dak huwa eżempju tal-aħjar prassi Eh, jista' jservi anke fuq sma oħra. Bħala kap tal-pes fl-Awstrija, nista' ngħid li kultant l-inizjattivi tagħna waslu verament il-bot, pereżempju, kollega internazzjonali tiegħi diġà eh, intalab illi jaħdem bandu eh, band oħra bħala espert. Bekk dak huwa unur għalina. Jiġifieri biex nagħlaq dak li nexxina niksbu mill-2014 law eh, kien sostanzjali. Rajna ħafna bidliet fis-suq tax-xogħol minħabba fid-diġitalizzazzjoni pereżempju anke minħabba l-irwol ta' servizzi oħra u minħabba il-bidli demografiċi speċjalment fil-vant tal-Ewropa. Bekk naħseb il netwerk tal-pest għandu jkun għodda biex insibu soluzzjoni tajba l dawn l-isfidi u jiena sinċerament nittama illi l parlament jaqbel ma din l-opinjoni tiegħi. Grazzi mill-ġdid tal-istedina. Uh, Grazzi ħafna ta' din l-introduzzjoni, issa nista' dil l-kelma l rapporter is-sur Thank you, Mrs. President. Grazzi, Signora. President, għan nitkellem bil-Portugis għalli għazjet faċli għalija li nitkellem bil-lingwa tijaj. Da Europa Social è un um dos mais importantes temas Il-kwistjoni tal-Europa Soċjali hija waħda mill-iżjed eh, kwistjonijiet eh, importanti għal ċittadini Ewropej. It-Trattat tal-Lisbona illi fil-fatt il-ħadd li għadda laqna 10 snin ma mindu ġiffirmat, jgħid biċċar illi impik sħiħ u progress soċjali huma żewġ ambizzjonijiet tal-proġett Ewropew. Skont it-trattati, l-Unjoni Ewropea fil-qasam soċjali tittieħu rwol ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni. Madankollu iċ-ċittadini Ewropej li jivvotawna jixtiequ eh, Ewropa iżjed soċjali l-anijiet eh, bekk irid ikollhom dejjem laqta soċjali. Issa dan in netwerk li qed nitkellmu dwaru, n netwerk tal-PES, huwa eżempju stupend ta' kooperazzjoni. U ta' kif din il-kooperazzjoni waslet għal titjib fis servizzi li joffru l-Istati membri fl-impjiegi. Dan grazzi għall inizjattiva tal-Bench Learning, per eżempju, u grazzi anka għall-iskambji li kien hemm bejn is-servizzi. Ma kienx hemm intħil żejjed fil-kompetenzi tal-Istati membri, u lanqas ma kien hemm intħil fis-servizzi kollha tal-impjiegi, sempliċement kien hemm netwerk ta' kooperazzjoni li permezz tiegħu kien hemm proċess ta' talim, kien hemm eh, twettiq ta' miżuri eh, b'mod iżjed veloċi biex bekk nilqgħu għal dak li qed jistennew minna ċ-ċittadini. Naħseb illi il-fatti li l-Kummissjoni ddeċidiet tagħmel evalwazzjoni ta' dina l-inizjattiva hija ħaġa verament tajba u nirringrazzjahom. Huwa U fil-fatt din l-evalwazzjoni illi saret tikkonferma dak li qal is-sur Kopf u nirringrazzjah tal qiegħed hawnhekk. Dina l-evalwazzjoni tkompli tħeġġiġna biex dina l-inizjattiva tan netwerk tal-PES titkompla. Naħseb illi nagħmlu sew nirriflettu ftit fuq x'livell ta' ambizzjoni nixtiequ għal din in netwerk nixtiequha li tkompli tikber Il-problemi li għandu għoddim l-Ewropa fil-qasam tal impjiegi huma gravi u kultant huma anka daqsxejn paradossali. Għandna bżonn illi nkunu kuraġġużi. Għandna kontinent bi kriżi demografika qawwija u fl-istess ħin għandna ħafna żgħażagħ illi laqdin eh, fis-sistema edukattiva la jistudjaw la jaħdmu xejn. Allura, kif jista' jkun li minkejja fil-kriżi demografika u minkejja eh, fil-fatt li għanna zazax kif jista' jkun li għanna f'ċertu pajjiżi 10% ta' zazax illi mhumiex qegħdin fis-suq tax-xogħol. X'nistgħu nagħmlu dwar il-persuni eh, beta eżiet avvanzata li ma tantx għandhom edukazzjoni kwalifiki u li jispiċċaw bla xogħol. Dan diskutajnieh fil-punt li għadda, x'nistgħu nagħmlu biex nagħu nerġgħu nintegrawhom fis-suq tax-xogħol. U barra minn hekk ma rridux ninsew ukoll l-aspett ambjentali li jridu l-ekonomija tagħna tkun iżjed favur l-ambjent. Insomma, naħseb li hemm ħafna raġunijiet li għandhom jikkonvinċuna illi din in-netwerk tal-PES għandha tibqa' tiffunzjona. Jiena bħala rapporter ta' dan id-dossier anka bil-kollaborazzjoni tal-kollegi kollha li jixtiequ jikkontribwixxu għal din inizjattiva eh, nieħu l-pożizzjoni li din in-netwerk għandha titkompla u għanna eh, inkomplu nwessaw anka x-xogħol li tagħmel. Naħseb li eżempju tajjeb ta' Ewropa Soċjali. U hija inizjattiva li taħdem minn taħt għall isfel bekk hija inizjattiva li tista' tajna biex niksbu Ewropa żjed soċjali. Grazzi. Either Shadow Rapport. Grazzi ħafna sa fissem il-PPE, il-Shadow Rapporter hija il sinjura Skitidal. Ħanitkellem bl-Isvedis tajt il Mela jiena Basikament xtaqt ngħid illi kuntenta ħafna nara illi eh, awtorija qawwija ta' fiduċja f'dan in-netwerk. Irridu nkomplu ngħinu lil xulxin biex inkomplu nżidu l-opportunitajiet ta' xogħol. Iva hemm diskrepanzi bejn l-istati membri u għandna ħafna x'nitalmu minn xulxin u għalhekk nemmen li l-Parlament għandu rwol xi jaqdi nittama li aħna jina xina natu kontribut mingħajr wisq dewmin biex bekk mm, ikun hemm eh, kooperazzjoni tajba anke mar-rapporter u max-shadow rapporters. Jiena nixtieq nisma' daqsxejn minn għandkom x'taħsbu dwar kooperazzjoni ma' partijiet interessati oħra u ma' parteċipanti oħra għandkom xi pjan biex il-kooperazzjoni titwessa biex ninvolvu iżjed stakeholders. Now for renew. Grazzi ħafna sa fissem ir-renew Signora Dalli. Thank you, Madam Chair. I speak in Bulgarian. Уважаем господ... Grazzi, għan itkallem bil-Bulgaru. Grazzi ħafna, Signora President, Signori. Eżis eh, rappresentanti tal-Kommissjoni, Qabel xejn xtaqt nirringrazzja li l-kalima li għandna il illum il-Kummissjoni tal-proposta leġislattiva verament komplessiva li resqu. Jiena naqbel mal-opinjoni tal-kollegi naqbel illi il netwerk tal-PES jgħin biex nimmodernizzaw u nsaħħu s-servizzi nazzjonali tal-impjigi. Dan in-netwerk ta' kooperazzjoni jipprovdi lill-istati membri b'mezz kif jikkoordinaw aħjar il-politiki tagħhom, il-politiki tal-impjigi. U barra minn hekk jgħin ukoll biex jisaħħaħ il-qafas ta' governanza Ewropew. Il-servizzi tal-impjiegi Ewropej huma vitali biex ikun hemm iżjed opportunitajiet ta' xogħol biex ikun hemm iżjed taħriġ ta' persuni u biex dawn integraw ruħhom fis-suq tax-xogħol, l-evalwazzjoni turi illi n-netwerk jgħin biex ikun hemm riforma u modernizzazzjoni tan-netwerks tal-PS madwar l-Ewropa. Barra minn hekk sar progress ukoll fl-implementazzjoni tal-garanzija taż-żgħażagħ u fl-implementazzjoni ta' miżuri immirati biex ikun hemm ehm, biex jiġu offruti x-xogħlijiet fuq terminu twil. M'hemmx dubju illi in-netwerk tal-BES irid jinżamm u saħansitra forsi jiġi approfondit. Iservi bħala pjattaforma biex ikun hemm isim tal-aħjar prassi, isim ta' riżultati tajbin, biex eh, titwettaq l-inizjattiva tal-bench learning u anke biex jitħadmu politiki li huma bbażati fuq il-fatti. Madankollu hemm ċertu lokalti tip ukoll. Pereżempju jista' jkun hemm iżjed kooperazzjoni bejn is-servizzi tal-impjiegi u bejn provvedituri oħra ta' servizzi soċjali u servizzi tal-impjiegi. U dan kollu jkun naturalment għall benefiċċju ta' dawk li qed ifittxu xogħol. Bekk is-servizzi offruti jkunu iżjed effettivi, iżjed ehm, ta' benefiċċju u iżjed inklusivi. Is-servizzi tal-impjegi jridu jiġu appoġġjati anke minn livell nazzjonali u jridu jingħataw biżżejjed riżorsi f'dak li huwa finanzjament, ehm, risorsi umani u anke sistemi tal-IT. Dan huwa kruċjali għall modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni ta' dawn is-servizzi kif ukoll għall monitoraġġ tal-kwalità tagħhom. Dan huwa ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u anke l-ekonomija eżed ekoloġika. Grazzi ħafna sa fisem il-ħodor is-Sinjura Saturi. Merci, Madame la Présidente, cher Grazie ħafna, Signora President, sis kollegi, għandi bżonn ngħid li l-ambizzjoni ta' ċittadini tagħna għall-Ewropa Soċjali hija tali illi ġanunna nirrekonoxxu l-istrumenti li għandna mhux se jirrispondu għal din l-ambizzjoni għandna bżonn ta' qafas leġislattiv ġdid li jippermettilna mmorru fem li lejn din l-Ewropa Soċjali jistennew ċittadini minnha. U għalhekk hemm koordinazzjoni li provat l effiċjenza tagħha, imma ovvjament għandna bżonn inkomplu naħdmu u għalhekk inħeġġu illi nkomplu b'din il-koordinazzjoni imma hemm bżonn ukoll l-ambizzjoni politika fil-qalba ta' din il-koordinazzjoni. Se nitkellem fuq tliet punti riċentement aħna għadna li fil-Parlament Ewropew li għandna urġenza klimatika. Din hija ħaġa li insibuha fl stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u għalhekk meta nitkellmu fuq it-taħriġ dan is-settur ukoll jista' joħloq postijiet tax-xogħol illi hekk inkunu nistgħu nirrispondu għall-urġenza klimatika mbagħad nitkellmu fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għax qatt fadal każijiet gravi ta' nuqqas ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u hemm bżonn li jkun hemm dan lan dejn fil-qalba tal-miżuri li nieħdu. U mbagħad waqt li nirrispettaw l-Istati membri għandna bżonn ukoll nitolbu għal iktar volontarizmu min-naħa tal-Istati membri l-iktar fuq il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-ħaddiema u l-ġlieda kontra l-prekarjetà. Jekk il-flessibilità hija talba minn min iħaddem biex ikun hemm xogħol iktar effiċjenti jkun hemm ritorn, imma aħna għandna bżonn niggarantixxu wkoll is-sigurtà eh, ta' u l-koerenza għax huwa impossibbli li naslu għal daqstant jekk aħna ma nirbħux l minn dak li nistennew minn min ħaddem u sigurtà għal ħaddiema. Grazzi. ID we have Madam Zambelli. Fisem l-ID Signora Zambelli. She's not present. Anybody on behalf of her? Anzi, lemmi, xadawek, għaw xaħat ħajtkellem fissima? Mela l-rappreżentanta tal-ICR mhijiex da preżenti. U naħseb li dak kollox. Signora Angerius, tixtieq titkellem? Iva, jiena minix il rapporter eh, sempliċement xtaqt ngħid li napprezza l-ħidma tajba li qed isir fuq dan is-suġġett u xtaqt nagħmel ukoll mistoqsija sempliċi. Jekk aħna Anzi, inti u rejt ir-riżultati pożittivi li inkisbu grazzi għan network PES, jekk inti daqshekk kuntent bir-riżultati. Għaliex m'għandux ikollna sistema permanenti minflok noqogħdu nagħmlu sempliċiment estensjoni ta' seba' snin. And Madam Sanders? Signora Sanders? Grazzi ħafna, Signora President il pajjiżi kollha Ewropej se jkollhom qudiemhom sfida kbira dak li permettu lil ħaddiema li diġà għandhom post tax-xogħol u dawk kollha illi jitolbu x-xogħol jiżviluppaw kompetenzi f'żewġ qosma ewlenin id-diġitali kif ukoll settur illi se jiżviluppa ruħu fil-futur li għandu x'jaqsam mal-bidla fil-klima u l-implikazzjonijiet kollha ta' kompetenzi ġodda meħtieġa għalhekk il-PES fl-Ewropa dawn is-servizzi kollha se jkollhom din l-isfida qudiemhom u se jkollna bżonn illi naħdmu flimkien u kooperaw flimkien speċjalment fuq dawn is-suġġetti. Nafu wkoll illi għal dik li għall organizzazzjoni biex nippermettu l-aċċess għal nies għax-xogħol il-taħriġ professjonali ovvjament strument importanti insaqsi intkom tikkooperaw mal-atturi ta' taħriġ professjonali u mod partikolari Nixtieq nkun naf kif taħdmu ma' aġenzija illi nafu fuq livell Ewropew is-Sedefol. Grazzi. So we have two questions both of our guests will answer for Mela biex twiġbu l-mistoqsijiet tal-kellima tagħna ħajibda sur kort l-ewwel. Grazzi ħafna lil rapporter u anke lill-membri oħra li li intervjenew rajt li kien hemm appoġġ għal tkomplija tal-ħidma tal-pes. Jiġifieri reazzjoni tagħkom bażikament kienet pożittiva. Kien hemm xi mistoqsijiet fuq id-dettall. Sinjura Skitta dal semmit jekk nistgħux ninvolvu stakeholders oħra iva fil-fatt daw diġà huma msemmija f'artiklu 5 tad-deċiżjoni. Il-proposta semmi li għandu jkun hemm estensjoni tan-numru ta' stakeholders li għandhom jiġu konsultati mill-pes. Nista' nsemmi wieħed minnhom b'mod partikolari anke biex nirringrazz biex eh, inwieġeb il-mistoqsija tas-Sinjura Sande. Hemm referenza diretta fil-fatt tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea illi sa ċertu punt huma msieħba tal-networks tal-PES. Is-sedefo pereżempju huwa wieħed minnhom. Ġifieri fejn jitru l-ħiliet u uh, taħriġ tekniku s-sedef opiv eh, jista' jkun eh, imsieħeb tajjeb. Fuq il-mistoqsija tas sur Satur fuq iż-żieda fl-ambizzjoni iva naqbel. Imma naħseb it-tliet punti li semmejt diġà huma pjuttost koperti minn xi perspettiva jew oħra fil-proposta tagħna aħna lesti nisimgħu il-Kummissjoni forsi tagħti ftit iktar prominenza kif għattint fuq l-urġenza klimatika u l-konsekwenzi potenzjali għas suq tax-xogħol. Qed nitkellmu wkoll fuq id-diġitali, nistgħu wkoll ovvjament insemmu il- Kwistjonijiet fuq il-klima l-istess fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, diġa' minna, hekk, imma forsi nista' nagħtu ftit iktar prominenza lil dan is-suġġett. Um, Mrs. Jonkerius, uh, well, I think the, the, it's already longer than we have today. Dwar il-kwistjoni ta' l-estensjoni. L-estensjoni diġa hija twal mill-perjodi li għandna llum, aħna xtaqna li konna periodu iżjed stabli anka vizavi l-MFF. U bekk inkunu eh, nistaw imbagħad eh, namlu evalwazzjoni aħjar. Però nistaw nikkonsidraw dak li suġġerejt. Hemm evalwazzjoni maħsuba wara li għaddu erba' snin mis-seba' snin ta' estensjoni, ġifiri ma nafx dik xi ħaġa li forsi nistgħu niddiskutu dak kollox, grazzi. Is-sur Yeah, thank you. There was... Grazie ħafna kien hemm ukoll mistoqsija tal-co-rapporter fuq il-kooperazzjoni. U naħseb il-fatt illi wieħed jagħmel parti minn servizz pubbliku tax-xogħol ifisser wieħed irid jara lil għax żgur mhux forsi ħafna problemi nistgħu insolvuha ma' awtoritajiet oħra, pereżempju s sistema edukattiva u f'bosta każijiet hija kwistjoni ta' kooperazzjoni ma' kumpaniji privati ma' min ħaddem ma' aġenziji tal-xogħol tal-impjiegi niftakar laqgħa tal-bord fejn aħna ntqajna konna stidinna rappreżentanti ta' dawn il-aġenziji u għalhekk hemm bżonn nagħmlu sforz bħal dan għax għandna bżonn ukoll eh, nikkooperaw mal-emko ovvjament u l-emka u l-Kummissjoni huma membri permanenti fil-laqat tagħna. U għalhekk nixtieq nistieden dawn il-partijiet interessati għall laqat tal-grupp ta' ħidma tagħna u mbagħad ovvjament fil-pajjiżi stess hija kwistjoni illi wieħed ikollu suċċess fuq is-suq tax-xogħol permezz tal-kooperazzjoni fil ħafna każijiet m'hemmx possibilità oħra li twassal għal suċċess. Kien hemm il-mistoqsija tas Sur Saturi speċjalment fuq is-soġġett fuq il-klima. Ovvjament, jekk tassew wieħed jixtieq iġġieled it-tibdil fil-klima, hemm miżuri leġislattivi neċessarji. B'saħħithom ħafna u dan ikun diffiċli għal xi wħud f'dawn il-ferat u se jkun hemm postijiet tax xogħol ġodda dejjem diffiċli l-politika tax xogħol li ħarġu dawk in-nies illi ikollhom iħallu mbagħad ipoġġu eh, ipoġġuhom ferat oħra. Imma jekk jew hekk dejjem għandna bżonn in nejnu dawk in nies li jitilfu l-postijiet tax-xogħol tagħhom u għalhekk il-ġieda kontra l klima suġġett topiku wkoll għall politika fuq ix-xogħol u għall organizzazzjoni tagħna u għalhekk aħna diġà qed nirreflettu ħafna kif nistgħu nħarġu n-nies f'dawn il-professjonijiet il-ġodda li se jkun hemm imħabba tibdil fil-klima. L-aħħar mistoqsija mill Sinjura Zonġeris jiena grat ħafna għal din il-mistoqsija Ovvjament din hija deċiżjoni politika jiena minix qed nibża minn valutazzjoni futura, naf żgur li se tkun ta' suċċess ukoll li nemmen ħafna f'dan in-netwerk u mill-banda l-oħra f'seba' snin oħra ikonna bidla politika kbira. U mhijiex ħaġa ħażina. Grazzi ħafna lilkom ilkoll, speċjalment tal mistiedna tagħna u nixtieq infakkarkom fuq l-iskeda dati importanti 30 ta' jannar l-iskadenza għall-emendi u mbagħad il-vot fil-Kumitat Empli fis-26 ta' Marzu dejjem is-sena d dieħla Grazzi ħafna lil kulħadd. Now we have an... Uh, mela, issa għandna skambju ta' veduti fuq il-presentazzjoni tax xogħol ta' leka fuq il-lim fuq dawk li huma l oels għal aġenti kimiċi. U nixtieq nilqa ir-rappreżentanti ta' Leka u nirringrazzjahom tal approċċ proattiv tagħhom lejn dan il-kumitat. Nixtieq ukoll nilqa r-rappreżentanti tal-Kummissjoni fejn il-Kumitat Empli ma' min il-Kumitat Emplu kellu kooperazzjoni li ħallit il-frott produzzjoni adozzjoni ta' tliet direttiva fuq ir-aġenti karċinoġeni u kif ukoll mutaġeni illi bekk stajna wkoll nsalvaw il-ħajja ta' luf ta' ħaddiema għal 30 sena oħra. Grazzi, merħba, nista nara wkoll xi kollegi mill kumitat Envi, nista nara wkoll Iva, Iva. Min intkom, jekk jogħġbok? le, intkom xaw. Se jaslu dawn ir rappresentanti tal kumitat Envi għax ovvjament huwa dak il-kumitat li joħroġ opinjoni fuq il-leġiżlazzjoni OSH. Imma naħseb se jissieħbu iktar tard. U għalhekk eh, dan l-iskambju ta' veduti ehm, ġie wara talba tal-koordinaturi u ġie deċiż minnhom f'Ottubru fil laqgħa tal-koordinaturi f'Ottubru f'kontat ngħid u lan huwa li jippreżentaw sitwazzjoni attwali u l-iktar punti importanti fil leġiżlazzjoni ta' sigurtà u saħħa min-naħa tal-Kummissjoni u biex ikun hemm preżentazzjoni tal-attivitajiet ta' leka għal dawk illi huma sostanzi li l-ħaddiema jkunu disposti għalihom. Wara fażi pilota Il-Kummissjoni u EKA qablu f'Jannar tal-2019 illi l-EKA se tibda tipprovdi rakkomandazzjonijiet għal prioritajiet għal dawk għal dak li leġiżlazzjoni fuq is-sigurtà u s-saħħa issa fuq il-post tax-xogħol. L-ewwel nixtieq ngħaddi l kelma lis-Sinjura Charlotte Greffo Ernul, kap tal-Unità fil-Kummissjoni fuq dik li hija leġiżlazzjoni OSH. U mbagħad immorru għal eh, Sur Bjorn Jansen li huwa direttur eżekuttiv tal-EKA. Grazzi ħafna, Sinjura Rapporter, Onorevoli Membri, huwa tassow unur għalija u pjaċir kbir il-qed hawnhekk magħkom mal-kollegi li rappresentaw is-servizz tal-Kommissjoni, il-Kummissjoni u nixtieq l-ewwel qabel kollox nittama u tajjeb illi nintaqgħu għax aħna nistennew bil-ħeqqa kooperazzjoni li tħalli l-frott mal-kumitat fuq dak li hija sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol fil-snin li ġejjin nixtieq ngħid kemmtejn fuq is-sitwazzjoni attwali permezz ta' slides nixtieq infakkarkom f'dan is-settur aħna għandna l-artiklu 153 tat trattat fuq it-titjib tal-ambjent fuq il-post tax-xogħol u lan ovvjament huwa li nħarsu s-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema u diġà għandna fil-post direttivi illi jfissaw kriterji minimi. Dan il-leġiżlazzjonijiet kollha ġew valutati reċentement diġà rajna l direttiva AFAS lat bażiku f'dan is-settur u wkoll id-direttivi relatati u wasalna l-konklużjoni illi huma tajbin għall iskop tagħhom b'ċerti aġġustamenti b'rabta mal-modernizzar u l-bżonnijiet ta' modernizzar. ta' azzjoni fuq bosta snin u strateġiji u għandna l qafas strateġiku fuq is-sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol is sena d-dieħla. U fil-leġislatura ta' qabel tal-Kummissjoni adottajna komunikazzjoni bażi ta' rakkomandazzjoni din il-valutazzjoni u li tkellmu fuq il-modernizzar fis-settur tas sigurtà u tas saħħa fuq il-post tax-xogħol u naħseb kontet naħseb illi intikom stampa ġenerali għax ta' fuq ħsew dan is-suġġett kif kont qed ngħid għandna direttiva qafas bil-prinċipji ġenerali dan is-settur u mbagħad għandna wkoll direttivi individwali li jitkellmu fuq il-postijiet tax-xogħol, ta' mir ta' protezzjoni, tal-iscreens, is-sinjali tas-sigurtà, in-nisa tqala kif ukoll iż-żgħażagħ fuq il-post tax-xogħol, il-siti tal-bini, l-isfruttament ehm, tal-ħaġar u pereżempju min ukoll ehm, fuq il-post tax-xogħol ikollu xi inċident, għandna l-aġenti kimiċi li jagħmlu ħsara, u mbagħad irsejjes il-vibrazzjonijiet, eċetera. Imma Qegħdin nitkellmu llum l-iktar fuq l-aġenti kimiċi u d direttiva li tkoprihom u l-ewwel waħda hija dik iktar ġenerali fuq l-aġenti kimiċi u mbagħad hemm direttiva aktar speċifika fuq l-aġenti karċinoġeni u mutaġeni u mbagħad għandna l-oħra li titratta l-asbestos. U skont dawn it-tliet direttivi hemm il-possibilità li jkollna limitazzjoni tal-valuri u din il-Kummissjoni ta' qabel hekk għamlet għal ċerti sostanzi eh, skont id-direttiva fuq il-karċinoġeni u l mutaġeni u aħna diġà preparejna x-xogħol biex inkomplu navvanzaw proposti ġodda għal limiti fuq il-valuri futuri. Hawnhekk nista' nieqaf forsi u l-kollegi mill-leka forsi kompli huma għax kif għal sinjura rapporter għal dawn l-aħħar snin qegħdin niddependu fuq l-appoġġ validu xjentifiku ħafna tal-Aġenzija f'Helsinki. Grazzi ħafna. Sur Hansen jekk jogħġbok nadilek il-kelma. Grazzi ħafna għandi slide waħda faċli l-ħaġa. dini. Ma l-ewwel se nirrakkonta xi ħaġa mbagħad nasal għas-slide mela grazzi ħafna tas-sew għal dan l-avveniment, grazzi ħafna Sinjor President, onorevoli membri parteċipanti f'din is-sala, jiena kuntent ħafna nista' nispjega mill aġenzija fuq l-Aġenti Kimiċi kif aħna nistgħu ngħinu u nikkontribwixxu għas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fid-dawl tal-Aġenti Kimiċi mod eh, f'dinja sempliċi dak li dinħars huwa hemm aġent kimiku u hemm ħaddiem. U l-aġent kimiku ma tantx jimpurtah jekk qed jiġix regolat skont l-aki fuq l-aġenti kimiċi jew l-direttiva fuq l-aġenti jekk jirrita l-ġilda jew ikkawża allerġiji jew il-kanċer dan se jkompli biex ħidma tiegħu minkejja d direttivi ma temm il-ħaddiem. Il-ħaddiem minn ħaddem u r-regolaturi u l-interess huwa li l-ħaddiem ikun sikur u dan jista' jkun permezz tal-akki fuq l-aġenti kimiċi permezz ta' etikettar speċjali jew leġislazzjoni din hija ħaġa sekondarja sigurtà li ktar ħaġa importanti dak li nixtieq nuri f'dawn it-tmien minuti tiegħi huwa li naħdmu flimkien l-akki tal-aġenti kimiċi u l-leġislazzjoni tal-OS eh, tal-OSH flimkien nistgħu jkollna suċċess. Issa ma kinitx koinċidenza illi l-aġenti kimiċi morru mill-manufattura eh, mill-produzzjoni għalfejn dan l-aġent kimiku jintaqa' mal-ħaddiem ħa nispjega xi ftit. il il huwa imħares permezz tal leġiżlazzjoni fuq is-sigurtà u s-saħħa fl-attivitajiet kollha tiegħu jew tagħha, inklużi l-aġenti kimiċi kollha li jiġi f'kuntatt magħhom issa jsir iktar ċar illi mingħajr it-tnejn il ħaddiema ma se jkun sigur. U għalhekk l akkit fuq l-aġenti kimiċi x'jagħmel bażikament jiġġenera l-informazzjoni għal aġenti kimiċi użati fl-Ewropa biex inkunu nafu jekk jikkawżawx kanċer u allerġiji jew irritazzjoni għall ġilda mbagħad ikun hemm eh, klassifikazzjoni tal tikketti minħabba din id-dejta kemm għall konsumaturi għat trasportaturi u kulħadd jista' jirrikonoxxi il-ħsara minflok wieħed jaqra dokumenti twal fuq it-tikketta wieħed jista' jara jekk l-aġent kimiċu jista' jikkawża kanċer, irritazzjoni tal-ġilda, etc. jew le. Hekk tagħmel id-direttiva REACH u l klassifikazzjoni tal-etikettar. Imma wkoll ipoġġi kriterju fuq l-importaturi u produtturi u kulħadd f'din il-katina anki li l-ħaddiem jista' jitrasferixxi din l-informazzjoni bħala safety data sheet biex hekk l-informazzjoni fuq is-sigurtà tasal fidejn il-ħaddiem. U hemm leġiżlazzjoni ta' saħħa u sigurtà tidħol u tara fejn hemm lok għal din il-ħsara jew perikli li jista' jintaqa' magħhom il-ħaddiem u kif jista' jiżgura dan jibqa' sigur hemm ta' interface bejn iż-żewġ biċi ta' leġiżlazzjoni hija neċessità bażika u nirrispondu għall mistoqsija meta aġent kimiku jkun sigur. Fil-leġiżlazzjoni tal-OSH hemm dan il-kunċett f'din il-leġiżlazzjoni wieħed iħares jew Charlotte tara hija um, valuri tal-OEL hija id-diner ma tantx doqlok forsi din ċitura imma fil-dawx xil dan huwa livell fejn jew sa fejn il-ħaddim jista' jkun espost, ma ovvjament wieħed jipprova jagħmel inqas, però żgur mhux forsi mhux iktar. U għalhekk bilfors idu jaħdmu dawn iż-żewġ biċċa ta' leġislazzjoni u billi wieħed stabbilixxi dan il-livell fuq l-Unjoni Ewropea aħna grati ħafna fleka li nistgħu nikkontribwixxu mhux biss li nistabbilixxu dan il-livell fl-akki fuq l-aġenti kimiċi imma nikkontribwixxu li nistabbilixxu din il-livell għabbażi teknika u xjentifika min-naħa tal-OSH u niġu lura għal molekuli uh, u għax-xjenza u naraw jekk um, naslu għall-OSH jew ir-reach għax naħdmu fuq naraw x'nistgħu nagħmlu u għall ħaddim favur il-ħaddiem u għalhekk eh, din kienet diskrizzjoni tal isfond aħna kuntenti ħafna, aħna 650 persuna speċjalizzati f'dan il-qasam li nistgħu nikkontribwixxu mod simultanju għax xogħol għaddej fuq l-aġenti kimiċi kif ukoll tal-OSA, ġifieri negwadanjaw fl-effiċenza biex nkunu nagħmlu iktar nistgħu nħarsu aħjar. L-element ieħor li nistgħu nikkontribwixxu għalih hija konsistenza hemm ħaddiem ċittadin u ħaddiem u ċittadin jinnota meta aħna regolaturi jew aġenziji tekniċi illi jappoġġjaw regolaturi u ta' nkunu inkonsistenti ma nkunux meta meta nkunu konsistenti ma jinnotawx meta ma nkunux ma nkunux konsistenti jindunaw u għalhekk b'aġenzija waħda b'approċċ wieħed inħarsu l ħaddiema fid-dawl tal-provi xjentifiċi nuru konsistenza u għalhekk ma nimminawx il fiduċja taċ-ċittadini fil-pariri xjentifiċi u l-istituzzjonijiet Ewropej, anzi bil-kontra forsi jkollhom mill-ġdid xi ftit fiduċja li jkunu tilfu. Mela xedin nagħmlu fuq l-OSH, ovvjament maħniex qegħdin eh, nfissawhom dawn OELs imma l-proċess jibqa' għaddej kif ilu għaddej fil-Kummissjoni u magħkom bħala regolaturi mal-Kunsill dak li nagħmlu huwa li nipprovdu eh, l-provi xjentifiċi biex hekk il-grupp eh, ta' tliet gruppi u l proċess ta' deċiżjoni ikompli għaddej. U aħna insegwu l-proċess standard li ilna nużaw fis-settur tal-aġenti kimiċi fir-riċ, fil-klassifikazzjoni fil tal-etiketti fil-bioxjenza u fil-leġislazzjonijiet oħra li aħna nimplementaw l-ewwel net. U issa nasal għall-slide. Aħna nistennew talba min-naħa tal-Kummissjoni u formalment mill-kollegi fil-DG Empl illi jikkoordinaw mal-kollegi responsabbli mal-aġenti kimiċi fil-DG Grow, fil-DG ehm, oħrajn u aħna għandna rwol attiv ħafna f'dialogu kontinu mal-kollegi tagħna fil-DG Employment kif ukoll id-DGs l-oħra biex l għarfien tagħna jiġi msarraf fl-implementazzjoni fejn Reach u l-OSH jistgħu jgħinu. La derba tasal it-talba nagħmlu talba pubblika għal provi u aħna fis-segretarjat dawn huma n-nies illi jaħdmu fiżikament f'Helsinki jiktbu eh, rapport xjentifiku wara l talba għal provi dan ir rapport huwa suġġett tal konsultazzjoni pubblika u mbagħad il-pakkett kollu kemm hu huwa ppreżentat lil hekk imsejjaħ Risk Assessment Commission u ma joħorġu opinjoni fuq ir-rapport xjentifiku u għalhekk hemm bżonn li ngħid li hemm bosta membri tal-Kumitat eh, Xjentifiku ta' dawn il-valuri illi kien jiġi ġestit mill-kollegi tagħna fil-Lussemburgu u issa saru membru tar Risk Assessment Committee biex jiżguraw kontinwità u biex aħna fleka ikonna ehm, aċċess għal dawn il-ħaliet u meta dan nagħmluh aħna nibatu kollox il-Brussell ehm, l-kollegi tagħna f'DG Employment imbagħad ikun hemm proċess normali li kulħadd jaf li dan iwassal għal deċiżjoni mill-Kommissjoni u mbagħad jiddependi mill-limitazzjoni ta' valur eh, jgħaddi mill-proċedura leġislattiva normali jew il-komitoloġija. So if I can find, find finish Bek, forsi nista' nikkonkludi b'kumment eh, biex nuri dak li ġara mhux intenzjonalment ta' provokazzjoni hemm min jgħid li rriġ ħal wis setaf hawnhekk jiena naħseb li għax ħa parti mill-eka għax għandna numru ta' ammontar fin minn naħa ta' s saxħa u s-sikurezza u issa qed naħdmu għabbażi tal-effiċenza eh, u qed inservu iżjed DGs u b'dan il-mod qed s sigurezza ħjar għal ħaddiema fl-Ewropa. Grazzi, grazzi ħafna. Mela, qed għandek il-kollega tiegħek hawnhekk, Sinjura Sett, jekk tixtieq iżid xi ħaġa f'din il-parti ta' introduzzjoni. Iva, grazzi ħafna Sinjura President tal-li tajtni l-kelma. Jiena xtaqt najt li għandi tim li qed jaħdem fuq dawn il-limiti ta' spostament eh, fix-xogħol. Diġà minna numru ta' dan, diġà qed eh, ħejju għal sena d dihla numru ta' ta' ta', ta sustanzi oħra pal kadmium u asbessos su aħna kontenti ħafna u gburin ħafna li qed nagħmlu dan ix-xogħol. Grazzi ħafna issa se jkollna round wieħed biss għall mistoqsijiet qed nara s-Sinjura tixti eh, issaqsi mistoqsija u Sir Sur Daniel Sons. Signor Jongerius, grazzi grazzi għal prezentazzjoni u li tajtna dawn il-punti naħseb ix-xogħol tiegħek huwa verament importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea xoxa il-parti tal-oxa tal-Kumitat qed tbiddel il-ħajja tan-nies fil-post tax-xogħol u b'mod dirett. Għandi ngħid li di kienet waħda mir-raġunijiet u ma nafx jekk tistax tispjega dan il għaliex jiena kont imħasba sew mill-fatt li fil-litri oriġinali ta' missjoni mill-President ġdid ta' Kummissjoni lill kummissjoni il-punt kollu kemm hu tal- tal- tal- tal-ox u x-xogħol fuq id direttiva jisu e, dan ix-xogħol kollu intesa' kien barra mill-ambitu Eh, u xi ħaġa tant eh, illi tozza daqshekk ma nafx hekk tistax tispjega x'ġara. Jiena kont iżjed sodisfatta mill-mitweġibit mill-Nicholas Schmidt, il-Kummissarju l-ġdid ta' fil-smih tiegħu meta saqsejna fuq dan il-din kwistjoni dan huwa utliża l-ewwel barra mill-ambitu mbagħad ġewwa l-ambitu. l ambitu Mela, it-tieni punt. wara li ħdimna tajjeb għandi ngħid eh, flimkien fil-passat fil fuq CMD l-1-2-3, aħna konna hawnhekk nistennew biex nibdew naħdmu fuq ir-raba u ħames u l-sitt punt u milli smajna għaw xixnijat li għajdu li il-punt erba se jippreżentat biss wara s-sajf. Dan huwa minnu? saqsik la għandi din l-opportunità biex nikkontrolla din. Jew nistgħu nistennew proposti fi stadju eżed bikri. U t tillet mistoqsija speċjalment għal kollega minn Finlandja, ma nafx hekk nistax nistaqsi din mistoqsija Iżda jekk inti Inti kiku ma konċet taħtem ma dan il-konsultazzjonijiet kollha, inti kiku kellek lista tal-sostanzi li tagħtihom priorita fix-xogħol u u tista tressa dawn il-prioritajiet l-nin fuq il-mejda jew ma jew tixti bil mohbi li hemm sostanzi oħra illi spiċċaw barra mill-ambitu eh, minħabba jew matul il-proċess ta' konsultazzjoni. Grazzi ħafna, issa Sur Danielson. Grazzi ħafna grazzi tal-li tajtni l-kelma, grazzi l komissjoni Sur Hansel għal prezentazzjoni tant interessanti. Eh, kif int huwa ovvju li l-Unjoni Ewropea għandha rwol enormi xi jkollha fis-saħħa sigurtà fl-Unjoni Ewropea u anke li ksibna ħafna fil-passat. Is-sitwazzjoni llum tur għad turina li għad fadal ħafna xogħol xi jsir u ħafna persuni għadhom qed imutu minħabba l-kanċer minħabba eh, spostament fil posta xogħol u m'għandekx tmutax inti tmur ix-xogħol kuljum u dan juri li għanna xogħol namlu u bekk għandi żewġ mistoqsijiet għal tnejn minnkom l-ewwel waħda fil-gwatt direttiva tal-asbestos illi għandha valuri tal-limiti li huma importanti fil-gwatt tal-asbestos fil-posta xogħol iżda mill dak li jiena nifhem u huwa Eh, bil ma' trade unions li l-valur fil-direttiva mhuwiex biżejjed biex il-limitu mhuwiex biżżejjed biex nipproteġu l-ħaddiema. Jekk tieħdu dan eh, flimkien mal-bżonn li nġeddu nirravanaw il- il-binjiet kollha fl-Ewropa bil-miri ta' klima anki se jkollok iż-żieda fil-espostament tal-asbestos fis-snin li ġejjin. U bekk meta żommu f'moħħkom lill-perspettivi tagħkom fil-rigward ta' direttiva u anki trid titħares lejn il-bżonn li inġeddu l-binjiet u issa firgwa rigward tal- tal domen tal-raba pakkett jiena nixtieq ukoll ngħid mill-perspettiva tiegħi għandna bżonn li nestendu l-ambitu tad direttiva mhux biss għal kanċen eh, dak li jipproduġi ehm, il-kanċer u l mutaġeni iżda anki sustanzi eh, tossiċi. Signor eh, Sur Satori issa, grazzi Grazzi ħafna, Signora President, u grazie għal prezentazzjoni tiegħek. F'ħafna każijiet jibqa' fatt li hemm riski u perikli u jista' jiġi konsidrat bħala ksur ta' drittijiet fondamentali tal-ħaddiema dan jinas għad eh, nisma' bir-reqqa u l-metodu biex tistabbilixxi il-limiti massimi hija ta' kwistjoni hawnhekk hija deċiżjoni illi fl-analiżi tal-benefiċċju l-ispiża dana jista' jwassal problemi. Jien għandi mistoqsijiet reali illi nixtieq li twiġa għalihom. X'inhi l-metodoloġija li qed segu fleka Nasab li għandna eh, bżonn izjed dettal, Dettalji fil-gwata metodu jiena għadni zaħir pala MEP ma nafx ħafna fuq dan is-suġġett għad differenza bejn l-evalwazzjoni tar-riskju fuq il-bażi tal-limitu ta' spostament u r riskju kif jiġi fissat mill-Aġenzija. Jiġifieri tal-proċess kollu kemm hu. Li supposta tiħares il-ħaddima tagħna meta jkun hemm periklu biex niżguraw l leġiżlazzjoni verament tipproteġi l-ħaddiema jew il-konsiderazzjonijiet ekonomiċi jittieħdu bħala parti mill-proċess. superjör. Għax, hemm riskju wkoll residwali. U għalhekk eh, Is-suġġett huwa kif nistgħu nevitaw illi l isfidi ekonomiċi u finanzjarji jkunu jistgħu jippermettu biss hekk kif ġiġi issa il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema imma aħna nixtiequ Ewropa li tkun dejn il-ċittadini li taħdem favurihom u fil-bidu tal leġislazzjoni l-ġdida jiena nixtieq li jkun hemm Ewropa illi tejn imma hemm il-konsiderazzjonijiet ekonomiċi u kollha u kollha bżonn nikkonsidrawhom però ma rridux mbagħad illi jmorru paslura mħabba fihom. Askapitu tal-ħaddima tagħna. Thank you, Madam Chair. Grazzi ħafna, President prestazzjoni interessanti ħafna, jiena baċ xi punti għax jiena uh, eh, spizjar u jiena uh, membru tal-rappresentanza tal eh, nazzjonali u jiena ili nsegwi xi punti simili kif inti qed tintroduċi lilna, jiena narra fil-bżonn ta' ġustifika xjentifika tal-sostanzi li jagħmlu s-sara fil-posta xogħol mhux biss bħala riżultat ta' problemi fis-saħħa illi saħħaw iżda anki fil-prevenzjoni. Biex inkunu eh, pass quddiem mhux lura. Mela, xtaqt insaqsim, jiena rajt fil-prezentazzjoni tiegħek illi eh, rajt li l-ġustifika li tagħmel tkun wara il-Kummissjoni diġà kellha abbozz jew jew eh, ftit ta' noti fuq il-sostanzi tal-li jagħmlu dan sara u l-Aġenzija ta' tiegħek kombattati l-limiti x'għandhom ikunu. Dan ma jwassalx għal kwistjonijiet oħra nafu l-Kummissjoni Ewropea ikolla aċċess għall-istati kollha fl-Unjoni u eh, bħall-istati membri fil-fatt għandhom eh, interessi ekonomiċi jridu jaraw kif jista' jkunu quddiem il-kompetituri tagħhom. Dana fl-opinjoni tiegħi ġili twassal għal eh, xaqliba fil-projezzjonijiet. Eh, x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan ġili rajna dan l-aħħar kien fuq il-glifosat pereżempju jien għandi opinjoni qawwija ħafna dwar dan mhix kwistjoni li qed niddiskutu għallum iżda qed insemmiha bħala eżempju ma jkunx iżjed ta' protezzjoni tal-ħaddiema u tal-ambjent kieku jkollna awtorità indipendenti illi tirrevedi il sustanzi li nużaw fil-produzzjoni industrijali eh, ta' skala kbira illi jimbat tkun tista' tinforza u tipproponi u mhux inkunu dipendenti fuq l-opinjoni tal kummissjoni illi ġili jsir b'mezzi oħra jew b'riżultati oħra f'moħħa. Grazzi. Last two questions from Madame de Sutter and then Madame Vint. Madame de Sutter, please. Yes, thank you very much for allowing me. Signora de Sutter, grazzi. Grazzi tal-li jette permettu l mistoqsija, skużawni jek sal ftit tard. Dan huwa suġġett illi huwa verament tal-qalbi għandi mistoqsija illi um, tixbaħ il dak li diġa intqal. Il-Kommissjoni qalet li hija tagħmel deċiżjoni fuq li ma sustanzi politiċi se jaħdmu fuqhom naħseb li dik hija deċiżjoni politika naturalment ta' bażi ta' parir mill-esperti, imma fl-aħħar mill-aħħar xorta waħda deċiżjoni politika. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar lekka kemm tista' tagħmel xogħla b'mod indipendenti. Veru intom tagħmlu xogħol eċċellenti u ta' kwalità verament tajba. Iġifieri dak huwa li jinkwetani fil-verità. Jekk hemm xi kontroll ta' tip politiku kif qed tieħdu d-deċiżjonijiet tagħkom intom, speċjalment issa fid-dawl tal-fatt li l-Kummissjoni qiegħda timbotta strateġija ta' zero tniġis, zero karbonju, etc. U eh, bekk eh, interessanti illi, eh, anzi, l-importanti huwa illi id-deċiżjonijiet jittieħdu minn parzjalità għaliex fl-ħar mill-aħħar ikollhom impatt fuq l-istati membri. Dik hija l-mistoqsija tiegħi. Thank you. Signora Vint, grazzi ħafna. Jina kont kap tal-Trade Unions fil-Danimarka meta bdejtu taħdmu intom u l-sujġett tal-lum kien kwistjoni verament taħraq fil-Danimarka, ġviri grazzi mill-ġdid. Ħankompli nitkellem bid danis Mela, meta intom fassaltu din il-lista tal-sustanzi um, kanċeroġeni. Ehm, Fil-meta fassaltu din lista fil-komitat tagħna kien hawn diskussjoni kbira. Naħseb illi mhuwiex biżejjed li l-kumpaniji nagħtuhom sa 12-il sena biex jissostitwixxu dawn il-sustanzi kanċeriġeni ma' sustanzi oħrajn, sustanzi li ma jagħmlux ħsara. Fl-Unjoni Ewropea għaw ċertu materji li ilhom żmien jintużaw għalkemm konna nafu li għamlu ħsara, ġifieri rridu nqassru iż-żmien li matulu jintużaw dawn il-materjal. Thank you very much, honorable members, for all these questions. I will try. Grazzi ħafna lil membri tal-mistoqsijiet. Um, Ħaniprofa nindirizza dawk li għaw fil-kompetenza tiegħi. Mela, fuq eh, l-ambizzjoni li għanna għal saħħa u sigurta fuq il-post ta' xogħol Aħna minna ħatana Innutajna. anka fid-diskors tal-President von der Leyen illi kien hemm referenza qawwija għall pilastru tal-drittijiet soċjali u nafu li prinċipju numru 10 ta' dan il-pilastru huwa dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Dik l-ewwel referenza b'saħħitha. It-tieni referenza hija it-tieni ħaġa hija referenza li għamlet għal pjantazzjoni kontra l-kanċer. Nafu li dan il-pjantazzjoni ħajkun wiesa, ħajkopri r-riċerka, ħajkopri s-saħħa pubblika, imma ħajkopri anka perspettiva oħra li importanti ġifiri s-saħħa s fuq il-post tax-xogħol. Il-Kummissarju Schmidt meta ltaqa' magħkom kif eh, semmejtu intom fil-fatt kien tkellem ċarutont ukoll ġifiri minna ħatan aħna kontenti ħafna li saru dawn ir-referenzi u ħerqanin illi naħdmu għatijħ fuq eh, is s-sigurtà fuq il posta tax-xogħol. Dwar il-CMD erba, ġifiri l-emenda l-ġdida bl-introduzzjoni ta' sostanzi ġodda. Jiena sinċerament ma tantx naqbel illi kienem eh, dawmin, anzi, Aħseb il-proċedura mhix kif timxi normalment, dejjem irridu ngħaddu il-fażijiet kollha tal-proċedura. Issa meta nindirizza l-mistoqsija li jmiss, forsi nispjega ftit aħjar x'inhu ma dawn il-fażijiet. Anka l-fatt li kellna il-qalba minn mill komissjoni Antika l komissjoni l-ġdida u kol kellu effett, ġifiri rridu naraw issa kif ħajżviluppa dan il-pjantazzjoni u kif nistgħu nikkontribwixxu għalih. Nittamaw li ehm, jena xina nifinalizzaw kollox tal-waqt. Dwar il-mistoqsija fuq l-asbestos. Kif semmejt meta tkellimt fuq il-leġislazzjoni eżistenti, hemm liġi waħda dwar l-asbestos U aħna rċivejna sinjali minn għandkom il-Parlament u anke minn partijiet interessati oħra illi din is-sustanza hija verament importanti u rridu inżommu iżjed għajnejna fuqha. U aħna hekk beħsibna nagħmlu fix-xhur li ġejjin u nittama' mbagħad l-affarijiet ikomplu minn hemm. Fuq is-sustanzi uh, reprotossiċi kien hemm eh, talba mill-kolleġislaturi biex nanalizzaw aħjar eh, kif għandhom jiġu trattati sustanzi reprotossiċi taħt il-leġislazzjoni ta' saħħa sigurta fuq il-post tax-xogħol. U aħna fiħdan il-Kommissjoni dak ix-xogħol li konna nagħmlu. Fil-fatt għamilna studju biex nanalizzaw x'inhuma l-alternattivi biex nindirizzaw dawn is-sustanzi. Issa, qegħdin nikkonsultaw il-Kumitat Tripartit tagħna, l-Kumitat fuq is-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol, kumitati li taħtu hemm grupp ta' ħidma iffukata apposta fuq dawn is-sustanzi kimiċi. Jiġifieri hemm rappreżentanti mill-naħa ta' min ħaddem, min-naħa tal-ħaddiem u min-naħa wkoll tal-gvernijiet. U dawn bħalissa għaddejjin diskussjonijiet intensivi ħafna qed jibbażaw ruħhom fuq l-istudju naturalment imma għandhom ukoll ċertu esperjenza fil-qasam. Fl-aħħar mill-aħħar ħad tkun il-Kummissjoni li tiddeċiedi imma aħna dejjem natu widen lill-parir illi jatina dan il-komitat. il laqgħa tagħhom li jmiss tkun fir-rebbija u bekk nistennew bil-ħerqa biex naraw. Niġi għal metodoloġija issa li tifissa dawn il-limitazzjoni fuq il-valuri. Il-kollega tiegħi tal-leka fil-fatt spjega kif l-affarijiet eh, jimxu fl-aġenzija imma dan huwa stadju u mbagħad tkellimna fuq aħna nipprovaw e, eh, l prijoritajiet tagħna fuq dawn is-sustanzi u mbagħad tal-Kummissjoni hija l kummissjoni għandek raġun. Iva hija deċiżjoni politika imma hawnhekk ukoll il-Kummissjoni tisma b'attenzjoni kbira il-parir u l-opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv li għandu x'jaqsam mas sigurtà fuq ix-xogħol u dan huwa grupp ta' ħidma li huma esperti fuq is-sostanzi kimiċi u huma ituna l-pariri tagħhom għax skont it-trattat hemm bżonn li jkun hemm konsultazzjoni mal-partijiet kollha soċjali interessati dan jagħmel parti mill-akit ta' trattat u fuq din il-bażi hemm prioritajiet mogħtijin u la derba dawn is-sustanzi mpoġġuhom f'klassifika ta' priorità nwassluhom għall-eka mbagħad hemm il-provi xjentifiċi u la derba titkellem ix-xjenza il-Kummissjoni tagħti dawn il-provi xjentifiċi lill kumitat Konsultattiv u mbagħad ikun hemm elementi ta' tliet partijiet jiġifieri l ħaddiema min iħaddem l-istati membri illi jiddiskutu u b'mod parallel għandna studju estern għaddej illi iħares il-qbil bejn il-benefiċċji u l-ispiża u dan max xjenza din l-informazzjoni kollha tiġi mogħtija lill kumitat Konsultattiv u juża dawn il-provi biex jagħti l-pariri li mbagħad huma adottati fis-sessjoni plenarja tal-Kumitat Konsultattiv huma pubbliċi tistgħu tikkonsultawhom u fil-biċċa kbira tal-każijiet il-Kummissjoni tagħti l-fiduċja tagħha lil dan il-Kumitat. Mbagħad għandna bżonn naħdmu internament biex ikonna studju ta' impatt għax għandna bżonn niġġustifikaw il-valuri limitazzjonijiet tal volum li aħna din nipproponu, eh, aħna ovvjament nitħattu ma' DG Grow, DG Emp, DG eh, Sante, ġifiri servizzi kollha tal komissjoni konċernati, u mbagħad immorru f'stadju fejn ikonna il-bord tal-valutazzjoni tal-impatt biex hekk naraw jekk dawn il-limitazzjonijiet fuq il-valur illi aħna proponejna jekk validi, sodi, ġustifikati. Mbagħad jekk ngħaddu minn dan l-istadju, il-proposta e, tal-Kummissjoni tiġi adottata tmur għandkom kif ukoll lill-Kunsill fl-istess waqt u mbagħad intkom tiddeċidu jkun e, hemm it-trilogi u r-rwol tagħna huwa biss li wieħed jagħti appoġġ għad diskussjonijiet tagħkom.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 the list. Grazzi ħafna mela naħseb li l-lista hija diviża nal istess eh, perspettiva nibda bl-indipendenza eh, tal-Aġenzija aħna mwafqin legalment bħala indipendenti u dawn nistgħu nagħmluh biss jekk aħna nkunu trasparenti, nagħmlu dak li nistgħu u nipprovaw intejbu l-operat tagħna biex inkunu trasparenti kemm jista' jkun imma aħna u wkoll miftuħin dejjem għal kull mistoqsija jew interrogazzjoni. Xewqa illi wieħed jifhem dak li qegħdin nagħmlu, aħna nirreaġixxu ovvjament għax it-trasparenza tikkaratterizza l-indipendenza ma tagħna mekkaniżmu ta' kontroll se nidħol fid-dettall fuq il-bord ta' ġestjoni ma ovvjament għandna dan il-bord ta' misolċ rappreżentanti mażulin mill-Parlament Ewropew għandna dijalogu mal-Parlament dan huwa l-Kumitat Envi darba fis-sena fejn jkun eh, hemm skrutinju tal-indipendenza nista' niġi wkoll hawnhekk jekk jekk tixtiequ biex issaqsuni fuq l-indipendenza tal-ħidma li nagħmlu. Issa fuq il-metodoloġija u konsiderazzjonijiet ekonomiċi wieħed mill-vantaġġi għaliex għandna tant aġenziji xjentifiċi huwa li meta wieħed joħloq aġenzija xjentifika indipendenti jkollok entità uffiċjalment u pubblikament ikkomunika r-riżultati tagħha lill kummissjoni bagħad il-Kummissjoni ta' tibidu għad-dibattitu fuq il-politika ġifieri hemm separazzjoni bejn il-veduta xjentifika biex inħarsu il-ħaddiema u r-riżultat wara konsiderazzjonijiet ta' politika. Dan isir ferm iktar trasparenti minn qatt qabel u għalhekk ngħid illi l-istruttura stess li wieħed ikollha aġenzija eh, ta' sostanzi kimiċi tgħin lill-Kummissjoni u tiżgura li intkom tafu x-xjenza li ma kienet u l politika wkoll din is-separazzjoni hija netta u ċara. Fuq il-metodoloġija ma nixtieqx nidħol f'dettall nistgħu nipprovaw imma għandna bżonn niżmin m'għandna dokument ta' gwida li huwa ppreparat konġuntament mal-esperti tagħna fl-EKA qabel illi aħna kellna dawn l-esperti fuq il-kumitat u mal-kumitat fuq il-valuri tas-sigurtà u s-saħħa ġran metodoloġija konġunta li tisabbilixxi eżatt l-approċċ tagħna u din il-gwida konġunta biex niżviluppaw dawn l-OELs huma l-istess bħalma aħna nużaw fir-riċ biex inkunu nistgħu naslu għal dinhom. Issa, listi segreti le, forsi jidher li huwa hekk imma dan biss għax ma nkunux nistgħu nippubblikaw kollox li nixtiequ nippubblikaw fuq l-internet imma tista' saqsina kull mistoqsija li tixtieq aħna nirrispondu imma nagħtu l veduti tagħna lill kummissjoni fuq dak li nasbu li jista' jkun ta' tħassib u dan jagħmel parti mill-separazzjoni ta' poteri li ma sostanzi wieħed għandu bżonn jara, l-Kummissjoni tiddeċidi, aħna nagħtu l-kontribut tagħna xjentifiku u taraw dan id-dialogu bejn it-tnejn. Dan huwa rilevanti wkoll għar-riċ għall-etikettar u għal strumenti oħra. U qabel ma ngħaddi l-kelma lil Crystal fuq is-CMRs ma nistax intikom iċ-ċifri fuq il-karċinoġeni imma jekk taraw ukoll l-aġenti ta' reprotossiċi identifikajna xi 12 għal 14 fuq is-suq Ewropa u terz biss huma reġistrati taħt riċ u għalhekk xi wħud minnhom diġà mhumiex iktar fuq is-suq ġifieri avvanzajna sew, issa għandna bżonn indirizzaw l-400 li nafu u niġġeneraw id-data biex skopru dawk is-sustanzi illi ma nafux għadna ma nafux li jikkawżaw il-kanċer imma qegħdin eh, esposti għalihom il-ħaddiema. Wieħed mill-benefiċċji l-kbar tar-riċ. Onorevoli membri mid-Danimarka tkellem fuq il-sostituzzjoni iva d mill-identifikazzjoni għall-azzjoni huwa ta' tħassib għall aġenzija tagħna qed nagħmlu dak li nistgħu biex inqassru dan il-perjodu. Nixtieq dik kieku kelli ċ-ċans nispjegalek kif qed nagħmlu dawn l-affarijiet imma qed nagħmlu dak li nistgħu biex nagħmlu eżatt dak li għattint. Iva, grazzi ħafna Bjorn xtaqt niġi lura għal punt fuq il-lista ta' prioritizzazzjoni għal dak li huwa ir-riċ din dawn l-aħħar għaxar snin akkumulajna ħafna informazzjoni fuq sostanzi kimiċi, għandna informazzjoni fuq dawn is-sustanzi kollha u għalhekk għandna il-database ehm, l-ikbar waħda fid-dinja dejjem ikun hemm screening fil-proċess tar-riċ mal-awtoritajiet kompetenti l-istati membri biex ikun hemm prioritajiet skont il-proċess ta' riċ. Jiġifieri pereżempju dak li huwa l-użu ta' dawn is-sostanzi u hemm dijalogu mal-istati membri naħdmu flimkien biex nifhmu eżatt li huma l-aħjar strumenti legali għar regolarizzazzjoni u jista' jkun f'dan id-dijalogu l-istat membri jistgħu jemnu illi dawn l-OELs ikunu l-aħjar u forsi jkollhom il-possibilità illi dan jgħiduh lir rappreżentant tagħhom fl-OSH u jagħtu pariri lill kummissjoni Kooperazzjoni tajba ħafna u fidejn l-Istati membri. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-prezentazzjonijiet tagħkom, tal-iskambju ta' veduti, tal-rispondejt il-mistoqsijiet kollha ġejjin mill-membri tagħna, grazzi tal-ħin tagħkom u nittamaw li nerġa' narakom meta inkomplu niddiskutu s-suġġetti li, li diskutejna llum. Grazzi ħafna lilkom il